So, colleagues, let's, let's now... Mela, kollegi, nibdew. Dan hija il-parti normali tal-laqa tal-kumitat tagħna. U l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħidilkom ir-rapport ir-riżultati li ħarġu mill-laqa tal-koordinaturi naf li qed nirrepeti ruħi imma rrid nagħmilha bil-fors. Għalhekk kudu naqa' paċenzja. Mela. It-talbiet kollha għall-laqa għall-aġendi tal-laqa ta' jannar u ta' frar ġew konsidrati. Il-proċedura ta' urġenza ħat applika għal petizzjoni 960 fuq il-kostruzzjoni ta' ehm, ċentru kummerċjali f'Milan, proċedura ta' urġenza. Ir-rapport annwali tal-2018 il-koordinaturi ħadu nota tad deċiżjoni li ttieħdet fil-proċedura bil-miktub biex nikkonfermaw għadi. Li pjanar għax-xhur li fadal ħadna nota ta' talbit kollha, imma l-koordinaturi qablu li d-deċiżjoni fuq l-aġenti li fadal tieħdu b'mod separat skont il-proċedura normali. Is-segretarjat ġi mitlub liħu ehm, li jara il petizjoniet kollha u jħejruħu għalli mis. Kif ukoll il-kwistjoni tal balajax possibbli ġi diskuss fuq ir-rakkomandazzjonijiet ġew adottati fil-formola li jiena konti proponejt għal petizzjona 527-534-575 tal-2018. Il-petizzjoni 457 u 458 tal-2018 ħajibqaw miftuħin u ħajkollhom segwitu. U il-petizzjoni 526 ġiet dikjarata bħala ammissibli u ġiet magħluqa fuq il-punti B Kien hemm żewġ petizzjonijiet li ġew magħluqa u n-numru ta' petizzjonijiet ħajibqgħu miftuħa u aħna ħajkonna segwitu kif suppost. Fuq il-fact-finding visits u hearings aħna ħadna nota tal-lista reveduta tal-parteċipanti u il-programma eh, l validorja kif ukoll il-pjanijiet li kon li norganizzaw smieħ pubbliku ma' envju itraf itre fuq il-ċaħda eh, tat tibdil fil-klima. Kif ukoll ġejna mitluba nagħtu aktar kontribuzzjoni lil eh, program ta' ħidma tal-qorti tal-awdituri tal-2020 bi skadenza għal kontribuzzjonijiet ta' 16 ta' jannar. Issa kien hemm numru ta' dokumenti li nataw għall-informazzjoni U l-PPE taħt l-AOBs informawna li għandhom xewqa li jorganizzaw laqgħa ta' informazzjoni ta' sejba ta' informazzjonijiet fil-Pajjiżi PASK biex isibu informazzjonijiet dwar petizzjoni 1525 fuq eh, il-qtil li sar mill-ETA. Issa wasal iż-żmien li nilqaw li nilqaw lina Vosiljute u Jennifer Alsop. U dan għal prezentazzjoni tal-aġġornament tal-2018 tal-istudju Fit for Purpose the Facilitation Directive and the Criminalization of Humanitarian Assistance to Irregular Migrants, ġviri jekkux tajjeb għall skop tiegħu id-direttiva tal-faċilitazzjoni u l-kriminalizzazzjoni tal ajnuna tal-assistent tal ajnuna umanitarja lejn l-migranti irregolari. U għanna il-PowerPoint għawek kollox lest, eja nistaw naħdmu mela. Grazzi ħafna. U grazzi li komitat Petit tal-li dan l-studju għaliex kien ta' pjaċir u interess għalina li neżaminaw dawn il-kwistjonijiet aktar fid-dettall. U dak li aħna sibna fl-istudju huwa li il-kriminalizzazzjoni tal solidarjetà ma jidrux f'vojt legali u politiku, kien hemm fatturi ta' kuntest li waslu għal kriminalizzazzjoni ta' solidarjetà ta' persuni li jkunu qegħdin jgħinu rifuġati u migranti irregolari fil-Unjoni Ewropea. Waħda minnhom hija l fatt li l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali huma vagi dwar x'mhuwiex reat fuq il kontrabandu tal-migranti It-tieni punt huwa natura tal-ġlieda kontra il-kontrabandu tal-immigranti, ġviri natura ta' emerġenza li tispiċċa tisfuma mandati differenti, ġestjoni ta' migrazzjoni, ġustizja kriminali, militari, eccetera. Ġviri dak li qegħdin nagħmlu għalli ma' skop jekk il-kontrabandu tal-immigranti huwa reat mela aħjar jiġi indirizzat permezz ta' eh, mezzi tradizzjonali tal-ġustizzja kriminali. It-tielet fattur l-unilateralizmu u nuqqas ta' soluzzjonijiet ta' livell ta' Unjoni Ewropea u solidarjetà fuq din il-livell. Aħna rajna risposti eh, ta' auto-interess li wieħed iċaqlaq ir-responsabilità għal fuq is-soċjetà ċivili, stati membri oħra jew pajjiżi terzi. Dan għaliex ma setawx isolvu kwistjonijiet ta' migrazzjoni u ta' azil fuq meta twila ta' żmien mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea. U għawek għandna atturi ta' soċjetà ċivili li jispiċċaw l-scapegoats ta' dawn il-policies, ta' dawn il-politiki. Għalhekk issa ħanduru dawn il-fatturi kollha differenti, l-ewwel fattur huwa il- il-fat li fuq livell legali l-affarijiet huma naqra vagi. Inħarsu li l-pakket tal-faċilitaturi u naraw dak li mhuwiex kriminali bħalma tistgħu taraw l-artiklu nnifsu jgħid li kwalunkwe persuna li tejn mod intenzjonat persuna li mhijiex ċittadin ta' stat membru biex jidħlu u jaqsmu territorju ta' stat membru tkun qed e, biksur tal-liġijiet tal-istat tista' tiġi mħarka għal kontrabandu tal-immigranti u la memx iżjed rekwizit ta' beneficju finanzjarju ta' migranti li huwa fil-fatt skont id-definizzjoni tal-ġus maquda tal-artiklu 6 tal-protokoll tal-ġus maquda kontra l-kontrabandu tal-immigranti. Nistaw naraw li jisir reat, il-kontrabandu jisir reat, kemm jekk ixet isir għal benefiċċju materjali u finanzjarju inkella raġuni toħra. Anzi, fl-Unjoni Ewropea huwa għarajat jekk hemm benefiċċju materjali u finanzjarju. Imma fuq livell ta' Unjoni Ewropea hemm modi oħra li tħares leha anke meta ma jkunx hemm profit finanzjarju. Xorta waħda huwa reat għalhekk huma biss erba' minn 28 stati membri tal-Unjoni Ewropea li jitolbu li jkun hemm xi prova li il- persuna tagħmel kontrabbandu jkunu rċivew xi forma ta' eh, profit minn dak il-kontrabbandu, per eżempju, billi jiksbu ċertu servizzi. Ġviri hemm il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Lussemburgu, l-Portugal. Li huma konformi mal standards tal-ġusmu Issa għandna dispożizzjoni oħra li tajt li tispjega dak li huwa kriminali għal dawk li huma ir-residenti. Din id-dispożizzjoni titlob li jkun hemm il-gwadan finanzjarju jekk wieħed jagħti assistenza intenzjonata għal persuna biex tibqa fil-territorju tal-Unjoni Ewropea. U l-paradoss huwa meta dawn l-immigranti li jkunu ta' transitu isiru residenti u xin il differenza bejn dawn iż-żewġ klawżoli. U anka il-pakket il tal-faċilitaturi tal-Unjoni Ewropea jitlob il-vantaġġ finanzjarju qed naraw li 13 minn 28 stat membru. Xorta waħda m'għandhomx bżonn benefiċċju materjali jew benefiċċju ieħor biex jaħarku ċertu reati għal faċilitazzjoni ta' residenza? U l-aħħar klawżola li żiet waħda interessanti ta' jekk atti umanitarji fl-Unjoni Ewropea u miex eżentati jew le, imma il risposta fil-pakket tal-faċilitaturi hija li fidejn stat membru jiddeċidu huma jekk għandhom xi jagħmlu eżenzjoni għal lajnuna umanitarja mill-kriminalizzazzjoni. Mbagħad naraw li dan ukoll mhuwiex konformi mal-linji gwida tal-ġus maquda ta' kif il-ġus maquda tifhem il-kontrabandu tal-migranti. U din tajt li l-protokoll m'għandux jitlob l-istati li jikriminalizzaw jew jieħdu azzjoni kontra gruppi li jagħmlu kontrabandu ta' migranti għal raġunijiet ta' karità jew altruistiċi U dan huwa raġun, din hija raġuni ċara ħafna għalfejn dawk li faslu l-liġi insistew li jkun hemm imniżżel il-benefiċċju materjali jew mod ieħor. Waħna naraw li ċertu forum ta' eżenzjoni espliċita nsibuha fil-Belġu, Greċja, Spanja, Finlandja, l-Italja, Malta u Renju Unit. Iżda l-darboħra, il-distakki li hemm f'din l-eżenzjoni hija li l-ewwel nett mhijiex mandatorja ma teżentax għajnuna umanitarja u tielet hija dejqa ħafna u s-soltu tkun limitat, is-sitwazzjoni tkun limitata għal sitwazzjoni ta' ħajja jew mewt u din taqa taħt il-liġi marittima internazzjonali, ġifiri aħna diġa għanna dawk il-dispozizjonijiet li inti trid tissalva l xi ħadd jew hemm obbligu pożittiv għal kwalunkwe persuna ġifiri anka bastimenti fil-bahar biex jisalvaw persuna li tinsab fil-periklu. Periklu tal-mewt permezz li jerqu per eżempju. U fl-ħarnet għanna u koll anka jekkem ċertu eh, eccezzjonijiet, ċerta wahda kienem prosekuzzjonijiet minkejja daw l-eżenzjonijiet. Għalhekk il-mistoqsija hija kemm fil-fatt huma effettivi u kif nistgħu nassikuraw li dawn jiġu rispettati fil-prattika. U jekk inħarsu lejn dak li qed jiġri fl-Ewropa u l-kollega tiegħi Jennifer ħadd titkellem warajja. Aħna qegħdin nieħdu ispirazzjoni għaliex kien hemm kwistjoni oħra fil-fatt issemma' li fl-Unjoni Ewropea mhuwiex ċar u huwa diffiċli ħafna wieħed isib definizzjoni ta' x'inhija għajnuna umanitarja. Iżda meta wieħed isifer hemm eh, definizzjonijiet ċari ħafna ta' għajnuna umanitarja x'inhi u kien hemm kunsens ta' livell oli Ewropew li qal li l-għajnuna umanitarja fl-għanijiet tagħha trid li jkun hemm risposta ta' emerġenza mirata lejn il-preservazzjoni tal-ħajja jew li taffi t-tbatija tal-bnedmin jew iż-żamma tad-dinjità meta il-gvern jew l-atturi ta' gvern ma jkollhom ma jkunux jistgħu jaġixxu. Dawn is-sitwazzjonijiet ikopru dawk li huma s-sitwazzjonijiet ta' kriżi li kellna fil-Greċja u fl-Italja pereżempju jew inkella nistgħu nieħdu ispirazzjoni propju minn din id-definizzjoni. Tinnet. Issa morru lura u nieħdu ispirazzjoni mid dikjarazzjoni tal-ġus maquda tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-artiklu 12 huwa ċar ħafna li s-soċjetà ċivili u ċittadini jistaw ikunu kontra l-politika tal-istat aħn permezz ta' mezzi legali u paċifiċi speċjalment meta jaġixxu biex jippromovu u jżommu drittijiet ta' oħrajn. Jiġifieri, meta atturi ta' soċjetà ċivili jkunu qegħdin jippruvaw jiddefendu drittijiet li huma fil-Karta Fundamentali ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea dawn in-nies m'għandhomx jiġu imħarka għandhom jiġu konsidrati bħala difensuri ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea anke jekk dan imur kontra xi drabi l-għaniet tal-politika ta' migrazzjoni u ċertu politiki fuq livell nazzjonali li forsi jistgħu jkunu restrittivi. Għalhekk il-mistoqsija hija din. Jekk aħniex ħajkonna bżonn dalwaqt il- il-premju Sakharov fiħdan l-Unjoni Ewropea fi għannifisa. Il-Parlament Ewropew kien dejjem kburi ħafna għal promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem barra, imma issa forsi wasal iż-żmien minħabba dak li qed iseħħ li forsi nħarsu anka fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna lina. Ir-raġuni għalfej aħna aġġornajna din l-istudju li kien hemm qabel huwa parzjalment minħabba il-pass maġġel ta' żviluppi mill-2015-2016 meta aħna għamilna l-ewwel studju tagħna u dak li ġara sissa. L-evalwazzjoni ta' rifit mill-Kummissjoni Ewropea ħarset lejn l-istudju tagħna ta' qabel biex tara x'tip ta' miżuri jistgħu jittieħdu biex nċaraw din il-kwistjoni madwar il-policing eh, u il-kriminalizzazzjoni ta' din it tip ta' għajnuna. Din xi ħaġa li ndunajna li kienet fundamentali għad drittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropej kif ukoll insalvaw il-ħajjiet ta' migranti u refuġati. Nina semmiet uħut minn dawn il-kwistjonijiet li tqajmu inkluż in-nuqqas ta' ċertezza legali kif ukoll implementazzjoni eterogena fl-istati membri, kif ukoll sanzjonijiet sproporzjonati u penali. Aħna fil-fatt konna dizappuntati li rar tarajna li l-evaluazzjoni tar rifit isa ma konsidraċ ħafna mill-provi li aħna konna tajna u li kienu motija mill-akademiċi u s-soċjetà ċivili qabel. Dawn u rew li dawn il-kwistjonijiet huma magħrufa sew U dan din hija raġuni parzjali għal fejn aħna rridna naġġornaw l-istudju u verament ninterrogaw dawk il-provi għal dar oħra. Kien hemm xi żviluppi importanti, inkluż l-aggravazzjoni u anka il-firxa tal-kriminalizzazzjoni u eh, kif wieħed eh, jagħmel policing ta' dan. Aħna rridna nidentifikaw ukoll id-dinamika u dak li jibda huwa propju suspetti forsi e, tiftakru il-Carmelo Zucchero li tkellem dwar ċertu traprizi li huma it-taksis tal-baħar u dan imbagħad wassal għal miżuri ta' disċiplina kontra ċertu NGOs fl-Italja li sħadet post ġbiri saret il-kodiċi ehm, ta' kondotta u kien hemm ukoll każijiet ta' intimidazzjoni u fastidju ta' atturi umanitarju. F'ċertu każijiet dan inkluda il-konfiska ta' ċertu bastimenti. Għalhekk Is-CI li kienet eh, NGO Ġermaniża li kienet eh, tissalva l-ħajjiet eh, din il-bastimenti tagħha ġew konfiskati mill-gwardjani tal-Kosta Libjani li kienu qegħdin jaġixxu birrida tal-istati membri eh, tal-Unjoni Ewropea li kienu qegħdin jiffinanzjaw dan l-operazzjonijiet, u mbagħad rajna każijiet ta' prosekuzzjonijiet formali wkoll. U waħda mill-iżjed affarijiet importanti li rridu nenfasizzaw huwa li l-Kummissjoni Ewropea għaltinna aħna m'għandniex il-ammonti meħtieġa biex inkunu nistgħu ngħidu li ħafna atturi umanitarji qegħdin eh, jitpoġġew l-ħabs għal dan, mhux vera li qegħdin eh, pereżempju nsakru nies bħal Schindler. Dak li huwa importanti għalina fir-riċerka li aħna għamilna huwa li il-fastidju legali u ġudizzjarju għandu eh, impatt waħdu meta jiġi mirat lejn dawn it-tip ta' nies biex nagħti eżempju Salam Aladin minn Humanity. Riċentement fil-fatt eh, tkellimna fl-imkien miegħu hawnhekk u ġie arrestat fil-kuntest tal-operazzjonijiet ta' search and rescue tiegħu u minħabba dan poġġa l-ħabs u ma ġiex permess li jitlaq mit-territorju Grik u inżamm hemmhekk għal sena. Dan huwa sempliċiment eżempju ta' kif il-drittijiet tiegħu fundamentali bħala ċittadin Ewropew eh, ġew miksura minħabba din it-tip ta' dan tip ta' fastidju ehm, Eh, anka jekk forsi mek ma kienx hemm sentenza eh, tal-qorti fiha nifisha, ġbid din id-dinamika hija iżjed minn sempliċement numri u din hija xi ħaġa li nafu eh, minn mod ta' kif il-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem jiġu mirati f'pajjiżi oħra mhix ħaġa ġdida għal dak li qed jiġri fl-Ewropa. Punt ieħor, xtaqna nefasizzaw huwa li aħna maħniex qed nitkellmu biss fuq it-tfittxija salvataġġ fil-baħar għalkemm ovvjament iżjed din hija ħaġa importanti ħafna f'dan il-qasam. Nafu li l-Mediterran huwa l-iżjed passaġġ bil-baħar perikolus fid-dinja immet naraw ukoll eh, il-frontieri ta' l-art ċentri urbani u il-fastidju tal-atturi umanitarji Għawek, per eżempju, 3 eh, km il-bot f'Park Maximilian fi Brussel fej rajna il- it-tkissir eh, tal-kampijiet temporani, il-konfiska tal-sleeping bags li motija mill-volontari, u jina naħseb li emminkom li segwew din il-proposta kontroversjal li introduċu possibiltajiet ġodda li wieħed kun jista' jitħol jivverifika id-djar tan-nies jekk ikun hemm biża li jkunu qegħdin jaħdmu partijiet terzi U bħalma qalet lina dan għajjem inċertezza legali dwar jekk tkun wieħed minn 37,500 persuna li huma parti mill-pjattaforma ta' ċittadini ta' Brussell li huma interessati jekk iddaħħal xi ħadd id-dar, ftit ikel, jew inkella e, e, tagħmel xi reat, reat ta' residenza kontra persuna ta' u ċifri dawn huma kollha aspetti li rridu nkunsidrawhom. U jiena semmejt diġà dan il-fastidju e, ġudizzjarju, fiskali, għawek eżempju mill-Ungerija rajna li dan is-sitwazzjoni qiegħda tiħrax. Fl-2013, meta il-daħal fis il-gvern Fides, il-suspett tal-NGOs kien diġà hemmhekk. għalix kienem sensazzjoni li il-karitajiet, l-NGOs għet daħlu n-nies u jbidlu il-xenarju nazjonali, kienem introduzzjoni ta' reati ġodda, iżjed pini ta' ħabs. Un bat fl-2017 rajna liġi speċifika li timmira l-NGOs li jirċievu il-finanzi minn barra, u mbagħad fl-2018 rajna eskalazzjoni oħra fejn issa l-NGOs li jirċievu eh, il-fondi minn barra li appoġġaw eh, l-immigranti jridu ħassu taxxa ta' 25% u dawk li jirċievu fondi l amef irridu jagħtu il-kontroll tal-fondi tagħhom lill gvern Ġifieri dawn huma tip ta' affarijiet li aħna inna ħafna snin ma narawhom fl-Ewropa. Mhux ħanoqgħod nitkellem fuq is-search and rescue ma nixtieq ngħid issa li l-Aquarius hija l-unika huwa l-unika bastiment li fadal fil-Mediterran tal-riċerka u tfittxija u salvataġġ. U anke l-bieraħ kienet qed tifaċċa ehm, akkużi ġodda tal-rimi tal-iskart, ġri qasat nitkellmu biss fuq il-kwistjoni tal- ehm, eh, ta' lajnuna l-immigranti ma' wkoll ksur tal liġijiet oħra l-Italja wkoll qed tuża leġiżlazzjoni ta' kontra il-mafja. U permezz ta' dawn kien hemm bastimenti ieħor li ġie maħtuf mingħajr ebda prova. Waħda mal-konsegwenzi ta' dan kollu huwa li nafu sew li l-Kummissjoni Ewropea tieħu gost enfasizza li n-numru tal-imwiet f'termini assoluti naqas għal dawk li ġejjin fl-Ewropa. Tajjeb, imma aħna nafu li l-probabilità li wieħed imut jekk qed tipprova tmut eh, li qed tipprova taqsam il-baħar issa għolja wieħed f'kull tmintax issa. Jekk tipprova taqsam il-Mediterran u tfittex il-sigurtà U din hija ġejja minħabba l-kodiċi ta' kondotta fil-baħar kif ukoll eh, il-ħtif ta' ċertu bastimenti ta' dawn it-tip ta' operazzjonijiet ta' search and rescue. Eh, L-soċjetà Ewropea mhux qed tinjora din is-sitwazzjoni hemm ħafna attivitajiet li qed isiru għandna mandat sabiex naġixxu fuq din il-kwistjoni. Dawn huma biss ftit mill-organizzazzjoni fl-Ewropa li qegħdin jappoġġawha. Il-kollega Pola li ħat titkellem fil-qosor prezentat petizzjoni qudiem il-Parlament miex biss mara waħeda, eh, din qed tirrappreżenta moviment li qed jiżdied min-naħa taċ ċittadini Ewropej li huma mħasbin dwar id drittijiet fundamentali tagħhom stess għax hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar il-migranti rifuġjati biss imma anke drittijiet tagħna li naġixxu fl-ispirtu ta' solidarjetà li huwa tant importanti għall-ispirtu tal-Unjoni. Jekk ma jnexxinniex nagħmlu dan, uħut mill-impatti ħatkun li ħannaħlu r-riżorsi nevitaw li inħarku eh, reati ta' vera li għamlu il-ħsara, ġviri hemm bżonn konna approċ ta' bażi tal- tal-ħsara u rridu naraw ukoll aktar kmini aħna konna nitkellmu dwar il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet verament għandna bżonn naħsbu dwar l-impatt li qed ikollu dan fuq is-soċjetà ċivili u l-fiduċja il kapaċità tal-Unjoni Ewropea u l-istrumenti sabiex iħarsu l-istat ta' dritt. Issa għaddi l-kelma l lina biex tagħti xi rakkomandazzjonijiet fil-qosor. So first recommendation what should mela l-ewwel rakkomandazzjoni dak li m'għandux m'għandux ikun ikriminalizzat għandna neżentaw l-atturi u minettarji bl-istess mod kif aħna e, neżentaw il-vittmi ta' kriminalizzazzjoni fid-direttiva tal-Unjoni Ewropea ta' kontra traffikar. Anki r-rifuġġati u l-immigranti għandhom ikunu eżenti għax fl-istudju aħna e, provajna, għanzi e, anzi provdejna evidenza ta' proċessi kontra dawn l-immigranti u rridu naraw kif qed tiġi implementata. Rajna wkoll smajna lill ombudsman Ewropew u l-Ombudsman Ewropew tista tara x'inhuma l-impatti fuq il-drittijiet fundamentali meta hemm operazzjonijiet ta' kontra-traffikar fejn hemm flus tal-Unjoni Ewropea li qed jintefqu xinu ma' riżultati li qed jintlaqu aħna naqasna rejati, reati waqqafna l-gruppi anki fil-qorti tal-awdituri jista' jkun hemm ukoll studju ta' sar miċ-ċentru ta' kontra traffikanti Jista' jkun hemm monitoraġġ indipendenti sabiex naraw hemmx eh, firewall bejn is-soċjetà ċivili u il-mandat tal kontroll tal-frontiera jista' jkun hemm firewall. Aħna nipproponu wkoll eh, linji gwida l-infurzar tal-liġi sabiex Eh, niċċaraw daw is-sitwazzjonijiet kif dan mandati jistgħu jiġu applikati u sabiex ikun hemm ukoll monitoraġġ indipendenti fid-dawl ukoll ta' każi eh, li għaddejjin fejn jidher illi hemm każ politiċizzat bħal dak ta' Aquarius forsi jista' jkun hemm inkjesta bħal ma' għamlet il-Kummissjoni f'ċertu każijiet sabiex naraw jekk għandu xikun hemm prosekuzzjoni fuq eh, traffikar ta' migranti jew rimita skart. Ittijat rakomandazzjoni. rakkomandazzjoni. Irridu immorru għal approċċ fuq termin ta' minn twil fuq kwistjonijiet ta' immigrazzjoni u u rridu nerġgħu nibdew nitkellmu dwar viżi umanitarji illi diġà ġew proposti mill-Parlament Ewropew sabiex ikun hemm ukoll kanali siguri u legali għall immigranti sabiex jidħlu fl-Unjoni Ewropea u jkun hemm ukoll missjonijiet proattivi ta' tfittxija u salvataġġ. Diskutejna wkoll mat-task force għal gwardjani tal-frontieri u ma jafu kif salvaw l-nis però hemm kwistjoni politika x'tagħmel bin-nies li jiġu salvati minnu responsabbli għall-ażil tagħhom għall-applikazzjoni ta' żil jew il-ħajja tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna nipproponu li daw kollha jiġu salvati fil-missjonijiet ta' tfittxija ta' salvataġġ tal-Unjoni Ewropea jistgħu jkunu eh, rilokati. Hemm ħafna rakkomandazzjonijiet li aħna daħħalna tistgħu taqraw ir rapportana Dawn huma bażi tal-evidenza. Grazzi ħafna li tnejn jintkom. L-ewwel opinjoni qabel ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni x'inhi l-umanità, x'inhuma l-valuri umanitarji llum Naħseb illi id-dinja tilfet it-tifsira tagħha meta nippermettu dawn kollu illi jiġri. Naħseb illi sitwazzjoni ta' tkexkix xi ħaġa hija żgur it-tfal tagħna u n-nepputijiet tagħna ser jitfgħu iħtija fuqna bħala individwi, bħala istituzzjonijiet, bħala stati membri, bħala ħaddiema Ta' istituzzjonijiet x'għamilna ħażin il-ħtija hija tagħna il-kol Naħseb li huwa dan mument ta' tkexkix f'dil kamra u jina qed nistħi li dan l-affarijiet jiġru fl-istati membri tagħna qed naqra artiklu kont qed naqra artiklu waqt li kont qed tismakom dwar dak li ġara fl-Italja l bira Hija xi ħaġa xukkanti Mezzan San Frontier huma jipprovaw salvaw nis fil-bahar iżda l-ħidma tagħhom qiegħda friskju. Salvini jajt jiena gburi li għetna l-portijiet. Ir-rata ta' mortalità qed tola hemm serje ta' attakki illi jikrimanizzaw jagħmlu ir-reati salvataġġ fuq il-baħar. L-umanità tilfet it-tifsira tagħha u b'dawn il-klim eh, Naddi l karma l-Kummissjoni, kif tista' tiddefendi dan kollu li qed jiġri? Thank you, Mrs. Chair. Um, I would like to first uh, thank... Grazie ħafna, Signora President. Nishtiq nirringrazzja l-żewġ riċerkaturi għal di prezentazzjoni komprensiva. Mhux ser nikkommenta fuq il-kontenut għaliex aħna sirna nafu bih illum, però jekk li jiena nixtieq nagħti l kummenti inizjali tiegħi. L-ewwel kumment huwa ovvju dan l-input huwa kruċjali dan kontribut. Għaliex jiena fir-riflessjoni attwali u dan huwa skont dak illi aħna xtanna nagħmlu fl-evalwazzjoni refit kellna nuqqas ta' evidenza l-aktar fil-pakket tal-faċilitaturi. Aħna naqblu fuq diversi punti. L-ewwel punt li fakkart intu wkoll, Signor President, iċ-ċarezza konċettwali li hemm bżonn x'inhu traffikar? X'inhu l-valur umanitarju? Nispera li dan l-aġġornament joffri aktar gwida, aktar ċarezza li huma meħtieġa ħafna għal atturi kollha. Jiena kuntenta wkoll illi nara illi semmejtu l-kwistjoni tal-klawżoli tal-umanità li għadhom preżenti f'xi stati membri, però xorta hemm xi prosekuzzjoni jew sentenzi anke f'dawn l-istati membri dan huwa element li wassal għal riflessjoni huwa strument leġittimu illi jista' jwassal għal prosekuzzjoni mm, eh, ċerta waħda. Irridu nkunu ċara mill-perspettiva ta' kunċett dil kwistjoni ta' għajnuna umanitarja ma titħolx biss fit-tfittxija u salvataġġ fuq il-baħar li hija l-kwistjoni li niktar nitkellmu fuq għax qiegħda fuq ix-xandir, però sitwazzjonijiet differenti li indirizzati minn oqsa legali differenti. Finalment, l-aħħar punt. naħseb li għandna nirriflettu dwar dak li qed jiġri llum, dak li qed naraw fix-xandir din hija xhieda oħra mhux ser niġġudika l prosekuzzjoni però qed naraw illi xi liġijiet jistgħu jintużaw sabiex jiġu attakkati dawn l-NGO sabiex ngħidlek, u f'dal każ ma kienx liġi ta' kontra traffikar iżda tal-ribif tal-iskart. u dawn anki anki dawn il- direttivi ta', kontra traffikar huma wiesa ħafna. Grazzi, forsi eh, ma tistakrux aħna tlabna l-Kummissjoni studju fl-2016 un mbagħad wara kien hemm reviżjoni ta' direttiva, però ma kienx hemm riforma ta' iż-żmien għalfejn il-Kummissjoni ddeċidiet illi ma tagħmilx ir-reviżjoni għalfejn ma tarawx id-dettalji taraw li hemm ċertezza legali u tkun fit for purpose. Għalfejn, jien għaddi ma rċevejċ risposta mill-Kummissjoni għalhekk aħna staqsejna miġdijt l-Dipartiment tal-Politika ċesa biex tagħmel aġġornament tal-istudju u issa għandna iktar għodot sabiex ninkoraġixxu lill kummissjoni sabiex tagħmel ir-reviżjoni tagħmel aġġornament tara x'inhu l-konsegwenzi u tagħmel riforma tad direttiva tal-faċilitazzjoni. Nirringrazzjakom ħafna tal-aġġornament u bħalma diġà qedtu naħseb illi numru kbir ta' dawk preżenti anki jien aħna kieku konna niġu ikkondannati talli għenna n nies eh, billi per eżempju daħanjon f'darna dan is-silu snin. Imma li kieku ġara issa konna niġu kundannati jaqgħu sirna magni aħna. Margaret, se jkolli nitlaqx 50 ieħor l-ewwel net eh, grazzi ħafna Cecilia tal-li għamil taċċara. dawk li huma ta' oriġni etnika oħra din hija ċajta bid-Daniż li tista' miktar tad daħk bid-Daniż hemm il-valuri illi inti segwi bħala persuna, però hemm ir-riskju li jkunu valuti f'xi ħaġa riskjuża. Hemm il-liġi tal-baħar u liġi ċara niftakar illi meta tal-im dwar dan tal illi il-bassimenti kollha ta' kwalunkwe tip kellhom id-dmir illi jgħinu dawk fil-bżonn. Jiena tal dan. fid-Danimarka aħna e, salvajna il-lut sejrin fit-triq l-Elizvezja u dawas l ħafna flus. Mhux qed ngħid illi kien ħażin però. Sabiex jaqbdu dal-bastiment tal-Iżvezja rridu jħallsu ħafna flus. Aħna gburin għal dak illi għamilna kieku għanna konna niġu akkużati bit-traffikar. Iġifiri, l-inmen ser natu raġun. Mux se niskuża l-Italjani, pero nuqqas ta' solidarjetà fl-Ewropa din dan in-nuqqas ta' solidarjetà anke minn naħa tal-pajjiż tiegħi sabiex jieħdu il is-sem tagħhom dan ma jridx jintesa. Naħseb illi irridu nżommu lingwiċċa ċar u ċertu valuri bażiċi fl-Ewropa ma jipermettux illi ma nikkonsidraw il-perspettiva umana. Grazzi ħafna għanna ir-raġunijiet kollha fid-dinja sabiex eh, nerġgħu nikkuntattjawkom ta' Malaj. Grazzi ħafna issa ser nagħlqu din il-parti tal laqgħa u nimxu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Jiena verament kjata għal dak il ismajt u qed naraw fl-Ewropa li hemm ċertu stati membri illi eh, qed jiġġieldu biex ikunu l-ar. Nisperaw illi l-istituzzjonijiet ma jagħmlux l-istess. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda punt mintax u petizzjoni 1247. Aħna ser inkomplu l-istess suġġett l-ewwel net il- Petizjonanta Paula Schmidt Porras edha mana kontenta li nilqek f'dan il-komitat u nistidna sabiex tieħu il-kalma għal erba għal ħames minuti għanzi, grazzi ħafna tal altuni grazzi tal għet indrizzaw mill-ġrid il-kwistjoni jiena mhux qiegħda hawnhekk mal-erba irġil ta' tifi tan-nar Spanjoli ġew ikkonsidrat innoċenti però xorta hemm il-każijiet eh, ta' Sara Martini Sean Binder illi bħalissa qegħdin fil-Greċja f'ħabs ta' sigurtà għolja illi huma akkużati mi ġdid għal traffikar uman dawn huma għajnuna assistenti umanitarji u is eh, oħt waħda minnhom hija parti mill-Nazzjonijiet Magħquda u nixtieq illi nara l-preżentazzjoni jekk hu possibbli. Nispera din minuta ma toċ. Għax għaddi biss erba minuti. Jiddispeċini jekk ser nitkellem naġġel wis għall-interpreti. Now, are we the committee fit for purpose this after? Issa, il-komitat eh, qed jilħaq l-standards? Do you think you could start? Forsi tista' tibda. Iva, imma naħseb ikun ħafna utli għal dawk li qegħdin hawnhekk sabiex jaraw eżatt dak li hemm fil-preżentazzjoni. It-tekniċi kemm għandhom bżonn ta' ħin? Tajjeb, jiddispjaċini tajt kalima. Il-Presidenta, mid-ġdid, l-ismijiet Sera Mardini, hija refugġat Sirjana, u kienet famuża ħafna xi ftit ta' snin ilu għax kienet tom ma' oħta f'dajsa għal Greċja il- id-dajsa erqet u minn 17 il persuna ħadd ma kien jaf jafjom u huma tnejn i waħda kienu għawima professjonisti u fil-fatt ħadu sehem fl-Olimpjadi wara dan u huma għal xi seba' sigħat imbuttaw id-dajsa lejn il-kosta Griega. Fil-fatt Waħda minnhom hija ambaxxatriċi Goodwill għal UNHCR u in oħra edha fit-tim tal-awwiema kienu involuti ħafna fil-kriżi umanitarja fil-Greċja u issa akkużati ta' traffikar u qed jaffaċċaw 50 sena ta' ħabs qegħdin fil-ħabs u il- l-akkużi qed jiġu qar għaliex qed jikkonsidraw li hemm benefiċċju finanzjarju hemm xi 17 il-ħaddiem umanitarju u di sitwazzjoni hija qar minn dawk tal-irġiel ta' tifi tan-nar Spanjoli. Huma eh, ħaddiema umanitarji professjonisti ma jimpurtawhomx jekk dawn l-immigranti kienux eh, regolari jew le. Is-sitwazzjoni qed issir dejjem iktar komplikata, hemm prosekuzzjonijiet, akkużi kontrihom illi dejjem isiru qar u qegħdin fil-ħabs mod preventiv kif u qed jistennew il-proċess il fil-Greċja. Tista' jekk jogħġbok tajtilna tatina l-ismijiet fil-ħabs u eh, Kamila Mek u bat għaddili din il-nota. Sara Mardini u Sean Binder, ek jisimhom, tajjeb ħafna, però mhux huma biss, huma l-iktar famużi. Iva, però nixtieq inkun naf x'inhu il-ħabs u possibilment immur ukoll. Forsi Nistgħu naraw l-slides, għandi ħames slides biss, għax kelli ħames minuti, però tkunu tli għal dawk li qegħdin hawnhekk sabiex jifmu x'qed jiġri fil-rati. Ovvjament hemm problema teknika għandek abilta sabiex tiċċara l-punti tiegħek, ġifiri tista' tibda. Jekk hemm xi tama illi nirranġawha nixtieq nistenna ma m'hemmx il-ħin mela il-preżentazzjoni se tkun kumplessa ħafna, però il-punt huwa dan jiena nkun kuntenta li nibatilkom il preżentazzjoni sabiex kulħadd tkun jista' jara, jiena mhux qed nara qudiemi hawnhekk. Il-punt prinċipali kien illi wara dawn is-sentejn l-affarijiet inbidlu żviluppaw l-evalwazzjoni tar-rifi tal-Kummissjoni naħseb illi hija diżappuntanti ħafna għaliex bażikament dak li qalu Grazzi ħafna. Tajjeb, l-MEPs qed jarawha il-punt prinċipali u illi il-partijiet interessati kollha involuti f'dawn il-kwistjonijiet, l-avukati li kienet jivventu każ, l-NGOs, l-organizzazzjoni ta' soċjet ċivili, anki l-Nazzjonijiet Magħquda fl-2018 u il-Kummissjoni eh, il-Fra qablu li rridu niblu artiklu wieħed nejn tal-pakket tal-faċilitazzjoni għalfejn għaliex huwa ksur tal-karta tal-Unjoni Ewropea tad drittijiet fundamentali tad drittijiet umani u tal-liġi monetarja internazzjonali tajjeb ħafna. Din hija oħt Sara illi qed tistaqsi illi oħta tinħeles. Dan kien il-puntijaj ir-rakkomandazzjoni għax qed eh, l-artiklu qed jikser dawn eh, il-drittijiet. L-evalwazzjoni hija diżappuntanti għax għal li m'hemmx eh, informazzjoni ma jagħmlux distinzjoni bejn faċilitazzjoni ta' reati u assistenza monetarja il- pakket ma kienx effiċenti. Dan huwa l-punt hawnhekk xi ħaġa li hija importanti ħafna hi li anki l seba stati membri illi għamlu trasposizzjoni tad direttiva fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali anki f'dawn il-każijiet f'dawn il-pajjiżi il-prosekuturi sabu mod kif jikkondannaw eh, fuq dawn il-bażijiet, jiġifieri xorta mhux post sigur. Palma semmejt int qabel huma deċidew li jżommu il-forma preżenti dan huwa skandlu u bħala avukat nixtieq ngħid illi hemm tasib dwar riskju eh, ta' kriminalizzazzjoni ma jidhirx li hemm rabta ċara mal-qafas legali u bekk hemm nuqqas ta' għarfien ta' sistema ġudizzjarja. Aħna identifikajna iktar minn 80 każ ta' kriminalizzazzjoni ta' ċittadini Ewropej illi jgħinu immigranti eh, irregolari jew dawk li qed ifittxu protezzjoni internazzjonali linji gwida, riżoluzzjoni, kodiċ ta' kontotta, il-laqat, tajjeb, kollha sbieħ, grazzi tar riżoluzzjoni ta' wissu tal-2018, però dawn mhumiex vinkolanti legalment, ġifiri, jekk mhumiex vinkolanti legalment, l-imħalfin ma jistgħux japplikawhom fil kawżi għax bħalma tafu fis sistema ġudizzjarja fil-istat ta' dritt l imħalfin japplikaw biss il-liġi fuq l-evidenza. Mill-ġdid, din hija responsabilità tagħkom artiklu 214 tat TFU il-Parlament Ewropew għandu jistabilixxi l qafas għal l-azzjonijiet umanitarji u l-operazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja u dawn għandhom ikunu fuq il-prinċipju tal-liġi umanitarja u dan huwa importanti meta qed niċċelebraw 70 sena ta' drittijiet umani u artiklu 2 tat Trattat tal-Unjoni Ewropea l-Unjoni l-Unjoni hija bbażata fuq il-valur ta' rispett tad dinjità umana, il-ħelsien demokrazija, gwaljanza, l-istat ta' dritt u rispett tad drittijiet umana. Aħna nissuġġerixxu illi f'artiklu 1.2 il-mej issir xell biex bekk il-leġizlazzjoni nazzjonali tkun eh, miskont il-liġi internazzjonali tal-drittijiet eh, tal-bniedem. Grazzi ħafna. Naħseb dil-bidla żgħira hija importanti ħafna, interessanti li issa nisemmew lir-rappreżentanta tal-Kummissjoni mill-ġdid Marie Debriev. Naddilek il-kelma fuq din il-klawzula May u Shell Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi l-petizjonanta, grazzi għal din il-prezentazzjoni kontenta il qed nisma li il-klijenti tiegħek ġew eh, meħluża mill-akkużi u jiddispjaċini dar dawn il-każijiet il-ġodda u mill-ġdid nerġa' nisħaq dak li inna ngħidu mingħajr risposta sissa aħna qed nistaqsuk sabiex tatun biex tatina informazzjoni dwar dawn il-każijiet minn twenin il-każ pereżempju u l-kundanni għax dan huwa kruċjali għalina sabiex neżaminawhom jekk qabżulna forsi. U ma minnix eh, eh, riċerka biżejjed. Jekk jogħġbok tina din l-informazzjoni għax hija kruċjali. u mbagħad sa mill-aħħar darba li tqajna il-pożizzjoni tal-Kummissjoni ma evolvitx. Jiġifieri jien mhux ser nerġa' ngħid dak illi diġà ntqal ser ngħid biss illi aħna infakru mill-ġdid illi liġi tal-Unjoni m'għandix lan illi tikkriminalizza l-għajnuna umanitarja bl-ebda mod aħna konna f'kuntatti regolari mal-partijiet interessati kollha għaliex għalkemm il-konklużjoni tal-evalwazzjoni tar-rivit kienet illi ma kienx hemm biżżejjed evidenza sabiex nagħmlu reviżjoni leġislattiva, xorta rrikonoxxejna b'mod ċar illi kien hemm kwistjoni bir-riski u mhux biss bil-perċezzjoni, però issa wkoll ir-riski possibbli ta' kriminalizzazzjoni u bil-prosekuzzjonijiet u il-prosekuzzjoni mhux bażi eh, ġusta ma twassalx għal reviżjoni pożittiva. Nista' niddiskuti aktar tarda miegħek. Aħna intkellimna mal-partijiet interessati sabiex nara kif nistgħu nimxu l-qoddim, aħna għamilna dan kollu, għamilna laqa ma' l-NGOs prinċipali f'Mejju li għadda u ma' SEPS ukoll li setgħu jagħtuna l-aġġornamenti. Waħda mill-proposti kienet illi noffru pjattaforma IT li l-NGOs interessati kollha u niftħu l-proċess ukoll l-NGOs oħra li jkunu interessati jiġifieri mhux biss dawk prinċipali li aħna laqajna hija stedina miftuħa. Nistgħu nipprovduhom lil dawn b'din il-pjattaforma tal-IT fejn kulħadd jista' iddaħħal l-informazzjoni neċessarja u l-evidenza illi qatt m'għandniex. Sissa marċevejniex risposti pożittivi, però nerġa' Nofriddin li stedin afdan f'dan il affas Tkellimna wkoll ma' Eurojust u għamilna laqa dedikata mal-prosekuturi ifdal qasam f'Mejju tal-2018 fejn fejn għanna illi l-Eurojust jaħseb illi jagħmel task force dedikat bil-prosekuturi u finalment diġbilkom l-attenzjoni għan nota riċenti illi il-fra ħarġet. Eh, il każijiet kollha ta' kriminalizzazzjoni u dak possibbli. fil-Mediterran. Grazzi ħafna, grazzi. U dwar il-klawżola mej u xell mem lebda risposta, nieħdu nota ta' dan. Issa ngħaddu lejn il-membri solidat ka bżonn wis. Grazzi, Signora President. Jina nishtiq nibda billi najt grazzi lil petizjonarja tal-li ġabet inna din il-petizjoni li ma nistax najdu li fortunatament illum il-ħames ehm, pumpiri edin darom għalix il-ġlida kienet waħda twila ħafna xaħġa li bdiet f'Mejju li għadda imma naħseb li din il-petizzjoni hija f'waqta għaliex hawnhekk hawn insigurezza legali. Il-Kummissjoni tajt li mawx problema f'din l-interpretazzjoni, ma jekk m'hemmx problema fl-interpretazzjoni legali forsi hemm bżonn ta' mekkaniżmu għaliex bħala Unjoni Ewropea ma nistgħux nippermettu li jkun hemm kwalunkwe forma ta' e, possibilità li wieħed jikkriminalizza l-għajnuna umanitarja għalhekk forsi hemm xi diffikultajiet jew xi dubji f'din l-interpretazzjoni legali. Għalhekk forsi nistgħu npoġġu fis-seħ mekkaniżmi differenti li ma tpoġġewx. Għalhekk hemm xi ħaġa li mhix ċara. U jiena naħseb li din id-direttiva mhux qed tagħtina biżejjed ehm, sigurezza legali jew inkella mhux qed tiġi interpretata b'mod tajjeb mill-istati membri għalhekk hemm bżonn li nieħdu xi forma jew oħra ta' azzjoni. U propju minħabba il-gravità ta' din is-sitwazzjoni, sitwazzjoni sfortunatament hija xi ħaġa li narawha kważi kuljum jew b'mod frekwenti ħafna fil-kosta tagħna, naħseb li ta' min mhux biss il-Kummissjoni nifisa tagħmel rapport eh, dwar dan, dwar l-interpretazzjoni legali, imma ukoll forsi, forsi naħa tal-Parlament Ewropew eh, u mill-Kumitat Liben nistgħu nitolbu rapport dwar dan jew biex nbidlu id-direttiva jew nkella għall-interpretazzjoni qed issir ta' dawn il-mekkaniżmi li hemm biex inkunu nistgħu nigarantixxu l-applikazzjoni kif suppost tagħha. Grazzi. Thank you, Solidad. Grazzi, Solidad. Petris, tixtieq titkellem tajjeb mela wara eh, nad il-kelma lilek. Grazzi Cecilia. Dwar il-punt ta' qabel tkonna nitkellmu fuq nuqqas ta' kredibilità u nuqqas ta' appoġġ li ċittadinanza minn din l-Unjoni u għawek raġuni ieħor wieħed mill-iżjed gravi għalija Jiena kont qed nistaqsi jekk aħniex qed ninqelbu nsiru magni, jiena naħseb li qegħdin insiru organizzazzjoni kważi kriminali għaliex qegħdin nitkellmu li ma nsalvawx il-ħajja tan-nies li nħalluhom imutu, imutu dan għandu isem. U ma nistgħux nbidluh. Dan huwa qtil. Qtil ta' dawn in-nies. M'hemmx kelm oħra. Iżda mbagħad nikkriminalizzaw in-nies li verament għandhom kuxjenza u li jgħinu lill-oħrajn. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea m'għandix m'hemmx dubju li qed tagħmel twetta l-obbligi internazzjonali ma nafx jekk din id-direttiva ixet eh, tannulla l leġiżlazzjonijiet internazzjonali marittimi ma' wek ċertament għaw kontradizzjoni lej min ħajkunu obbligati. Din top hija kontradizzjoni sħiħa, tikkontradixxi l-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea. Kollox qed permettu tkabbir tal-faxxiżmu affarijiet oħra x'politiċi x'politiki qed nagħmlu aħna. Jiena naħseb li l-obbligi internazzjonali rispett tal-persuni u mbagħad tal-organizzazzjonijiet li jaġixxu biex jisalvaw eluf ta' ħajjiet ta' dawn il-persuni li jaslu b'mod irregolari għaliex dawn qatt m'għandhom jiġu konsidrati bħala persuni illegali. Jiena naħseb li verament kemm jista' jkun malajr għandna bżonn emenda urġenti ta' din id-direttiva sabiex inkunu nistaw inwettqu l-standards tal-liġi internazzjonali, tal-konvenzjoni tal ġus maquda fuq id-drittijiet, fuq il-liġi tal-bahar, fuq il-protokoll, fuq eh, il-protokoll li għandu xieqsam mal-ġlida kontra l-kontrabandu tal-immigranti u dikjerazzjoni tal-ġnus maquda ta' dawk li jiddefendu drittijiet tal nidem inkluż bħalma kontet najt qabel fit-trattati tal-Unjoni Ewropea stess li aħna qegħdin ninsewhom. Ma nix ninsew li kull ġurnata li tgħaddi mingħajr ma naġixxu dinja ġurnata mitlufa hemm eluf ta' persuni ħajjiet mitlufa u l-NGOs bħal din li għamlet inna din it-talba huwa ċar li mhumiex protetti mill-ambigwità tad-direttiva speċjalment quddiem il-ħidma ta' għajnuna umanitarja li hija indispensabbli għall-Unjoni Ewropea li mhix qed jirnexxiela nifissa tigarantixxi. Jekk aħna nkunu kapaċi li eh, eh, aħna kapaċi li nżarmaw il-konflitti, imma minna l oħra maħniex kapaċi nieħdu nerfaw responsabilta biex neħdu sib dan nies ehm, għanna l-iskuża li dejjem nużaw bħal dak li qed jiġi fil-Libja pereżempju, xi tip ta' stat għandha l-Libja issa? Imma mbagħad il-mistaqsija tiegħi, il-żejt tagħha u r-riżorsi tal-Libja min qed joħodhom? Ma nitkellmux fuq dawn l-affarijiet. Jiena nixtieq li l-petizzjoni m'hemmx dubju li tinżamm miftuħa, m'hemmx dubju dwar dan, u li l-Kummissjoni Ewropea twieġeb bil-miktub għal din l-informazzjoni ġdida li waslunna hekk u li l-Kumitat Peti jina naħseb li dan il din dan il-Kumitat irrid jippreżenta mistoqsija eh, bil-fom jew xi forma ta' riżoluzzjoni għal plenarja li xaħna rridu li l-plenarja tal-Parlament Ewropew titkellem fuq dan tibda proċedura ta' emenda ta' din id-direttiva immedjatament. Din mhix xi ħaġa nistgħu nippermettu li ssir, grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna, Angela sa Beatriz. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Sinjora President, et nogos li edawek għal darboħra, għalix dan li juri huwa li aħna ċertu affarijiet solvenjom, imma hemm każ ġdid li huwa gravi xorta waħda u hemm ħafna affarijiet u din hija ħaġa ħafna. Jiena naqbel 100% li eh, nalqu il-kriminalizzazzjoni tal-għajnuna umanitarja imma dan jispiċċa li l-Unjoni Ewropea ma tirrikonoxxi eh, dak li fil-fatt isir. Fl-2015 rajna wieħed mill-deficits eh, ewlenin il-koordinazzjoni ma teżistix Eh, fil-twettiq tal-liġi internazzjonali u dan ħallina mhux biss fi problema legali imma hemm eluf u eluf ta' ħajjiet. U f'dan il-paraliżi qed naraw li s-soċjetà ċivili, l-Unjoni Ewropea hemm eh, allarmiżmu, ehm, mhux qed inżommu l-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea bħal solidarjetà, eċċetera, l-ġimgħa li għaddiet fil-fatt kienet is-Sinjura Merkel stess li qaltilna dan. Wara l-operazzjoni Mare Nostrum kien hemm l-operazzjoni Triton li kellha l-problemi tagħha u mbagħad l-operazzjoni Sofija li l-istati membri għalissa għadu mhux qed jilħqu ftejm biex jestenduha eh, u m'għandhomx risorsi adekwati, Sinjura Mokerini qed tipprova tisblokka s-sitwazzjoni. Irnexin b'dawn l-operazzjonijiet fostom ninsalvaw 200 mit ħajja, ma dan mhux bizzejiet, huwa ċar li mhux biżejjed. Hemm ħaġa li hija ċara ħafna li tnarawha jekk aħna ma jnexxinni xibidlu kelma mela x'ħajna nexxinna nagħmlu. Dan kollu huwa kwantifikat. Ejja nbidlu mej għal xal inbidlu dak li huwa volontarju, ġifiri li jaqa e, skapitu tal-interessi elettorali, għal obbligu li jfisser li wieħed huwa impenjat li jkun parti minn proġett konġunt. Għalek jina naqbel li l-petizjoni ħalluha miftuħa u nimxu l-qoddim bija, grazzi. Tell you that we are Grazzi ħafna. Nixtieq ngħidilkom illi waqajna lura ħafna fil-ħin irridu verament naġlu llum. Bdejna veru tard, skur eh, Pawla li tista talaq eh, f'minuta. Iva mill-ġdid, grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom, naħseb illi il-bidla ta' din il-kelma ikollha impatt kbir, speċjalment meta t trasposizzjoni issir fil-parlamenti nazzjonali. Però xorta jridu għafas legali għall għajnuna umanitarja legali fl-Unjoni Ewropea dan mhux żviluppat kif għandu jkun fil-preżentazzjoni f'artiklu 214 il-qafas meta niġu għal operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja dan ma ġie żviluppat hemm ossessjoni bil-politiki ta' kontra traffikar. Iva, it-traffikanti għandhom ikunu fil-ħabs jiena naħdem bħala avukat fin-naħa tisfel tal-Ewropa u e, naffaċċa vittmi ta' traffikar, naf l-istejjer tagħhom, naf x'jgħaddu minnu biex jaslu l-Ewropa. Però xorta din l-operazzjoni umanitarja irrid ikollha qafas legali ċar bħala protezzjoni għal dawk li huma fil-bżonn, dawk li japplikaw għal protezzjoni eh, internazzjonali jew le huma immigranti jiġu hekk raġuni iżda wkoll għal dawk li jaħdmu fl-għajnuna umanitarju, iżda mhux biss għal dawn u għall NGOs, iżda wkoll għaċ ċittadini Ewropej illi qed jaġixxu b'solidarjetà, b'umanità li qed jgħinu lil dawn in-nies fil-bżonn li qegħdin f'kundizzjonijiet tremendi għaliex huma regolari ma nistgħux ma jistgħux jaħdmu, jikru djar, ma jistgħu jagħmlu xejn u bħala ċittadini Ewropej abbażi tal-valuri Ewropej li għadhom ikunu komuni u għalhekk aħna l-Unjoni Ewropea dawn qed jgħinu lil dawn in-nies u għandna ħafna każijiet mhux biss NGOs iżda wkoll ċittadini privati Ewropej li qed jaffaċċjaw akkużi abbażi ta' dan. Grazzi ħafna ser joġbuk il-konklużjonijiet tiegħi. Ovvjament il-petizzjoni żommuha miftuħa, naħseb li rridu nibatu ittra lill gvern Taljan għax dak illi qed naraw minn barra fil-preżentazzjoni anke fil-gazzetti tal-bieraħ huwa verament xokkanti għalhekk nibatu itra lill gvern Taljan u lill awtoritajiet Greki fuq is-sitwazzjoni ta' Sean Bider u Sara Maldini sabiex naraw feqedin taħt l-imċirkostanzi u x'inhuma l-proċedimenti legali bħalissa. Naraw jekk nistgħux nagħmlu xi ħaġa, però il-punt prinċipali ovvjament hu illi mill-ġdid nikdbu lill-Kummissjoni u b'mod personali lil Dimitris Avramopoulos ħajjirċievi it ċara ħafna dwar dan. U nitlob ukoll segwitu u rapport eh, dwar it-traspożizzjoni fl-istati membri dwar l-esenzjoni għall-assistenza monetarja li hija fid-direttiva u naraw illi il-proċess ta' emenda jibda kemm jista' jkun malajr għax din hija emenda żgħira li trid issir. Però din hija probabbilment waħda mill-iktar petizzjonijiet importanti li qed nindirizzaw għal inqas dis-sena u forsi anke f'dan mandat. Għalhekk grazzi mill-ġdid talli kellimna dwar l-importanza ta' dan u kummissjoni jekk jogħġbok ħu nota ta' dak li tqal f'dillaqa u grazzi mill-ġdid tal-li intom umani, tal-li eh, eh, intom qed toffru assistenza umanitarja dan kollu u grazzi tal-li ġejta hawnhekk biex titfadaw fuq dawn it-traġedji. Grazzi lil kulħadd issa ngħaddu għal punt li jmiss. Punt anzi petizzjoni 420 dwar il-ftejjim bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija fil-verità l-qasu ftejjim u għast arrija għanda l-istess livell legali ta' stqarrija l-istampa. Il-petizzjonant mhux għawek, però il-Kummissjoni qiegħda hawnhekk, is-Sur Ryan. nadilok il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. bħalma l-Kummissjoni qalet fl-osservazzjonijiet inizjali kif ukoll fl-osservazzjonijiet aġġornati ta' Mejju tal-2018 aħna fil-faġġejna mistoqsija sabiex naġġornaw l-osservazzjonijiet tagħna l-istqarrija tal-Unjoni Ewropea u t-Turkija konkluża f'Marzu tal-2016 hija skont il-liġi Ewropea u dik internazzjonali tippermetti r ritorn ta' immigranti illi waslu fl-Unjoni Ewropea b'mod irregolari iżda wkoll dawk li applikaw għal ażil però ġew irrifjutati jew kienu nammissibbli għabbażi ta' pajjiż terz sigur. Naħseb illi din kienet ikkritikata ħafna minn ħafna partijiet interessati inkluż il-petizzjonant. Nixtiequ nenfasizzaw mill-perspettiva tal-Kummissjoni li is-sigurtà tat-Turkija trid tiġi ġudikata b'mod ġenerali però wkoll b'mod individwali u l-liġi tal-Unjoni tajt li dan għandu dejjem iseħħ. L-awtorità determinanti trid tkun dejjem is-sodisfatta illi it-Turkija hija sigura b'mod ġenerali iżda wkoll l-applikant u l-istqarrija ta' bejn l-Unjoni Ewropea u t Turkija tajt ċar illi l-użu tal-kunċett ta' pajjiż ter sigur għandu jkun skont il-direttiva eh, tal ażil u l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-Turkija hija pajjiż ter sigur għar ritorn ta' kemm eh, Sirjani u mumiex illi l-applikazzjonijiet tagħhom ġew iddikjarati inammissibbli l-Unjoni Ewropea għamlet dan bbażi ta' revizjoni rib tal-qafas leġislattiv fit-Turkija iżda wkoll għabbażi ta' kif it-Turkija titratta dawk li fitxu l-azil fil-prassi, kif ukoll assigurazzjonijiet li nataw mill-awtoritajiet torok għabbażi ta' nies li ġew ritornati wara din l-istqarrija dejjem ikun hemm evalwazzjoni individwali li ssir eh, fil-konfront tas sigurtà ta' Turkija. Il-mod kif eh, dan ġie applikat mill-awtoritajiet Griki wera illi dan l-evalwazzjoni individwali fil-fatt isseħħ hemm xi ċirkostanzi fejn il-Kumitat tal-Appell iddeċieda illi it-Turkija mhux pajjiż terz meta niġu għal applikant speċifiku u f'ħafna każijiet l-awtoritajiet determinanti ġifiri l-awtorità tal-primistanza qalu e, għalu dan xi każijiet laqas biss jaslu sal-qorti il-qorti tal għol awtorità ġifiri il-Konsil Grek tal-Istat minn sentenza ta' settembru li għadda instab illi t turkija fil-prinċipju huwa pajjiż li jista' jiġi konsidrat bħala pajjiż terz sigur f'dan il-kuntest, ovvjament dejjem suġġett tal-evalwazzjoni individwali li għadni kif irreferejt għalih. Dwar it-Turkija b'mod iktar ġenerali, naħseb illi huwa fatt magħruf illi hemm diversi aspetti tas-sitwazzjoni ta' sitwazzjoni Eh, umanitarja li eh, li jistaw jiġu kritikati anke fid-dawl tal tasħubija. Però hawnhekk qed nagħmlu evalwazzjoni għabbażi ta' dawk li jaqsmu lejn il-Greċja mbagħad jiġu ritornati. Importanti wkoll li nfakru li Turkija hija l-ikbar stat li tospita rifuġġati fid-dinja. L-standards li jiġu applikati għal dawn ir-refuġġati huma standards għoljin jekk naraw kif ir-refuġġati huma it-trattati fuq livell globali, ġifiri aċċess ta' edukazzjoni, saħħa, suq tax xogħol u termini wkoll ta' appoġġ soċjoekonomiku nfakru illi l-Unjoni Ewropea kienet u għada qed tagħti importanza kbira lil għajnuna lil Turkija anke fil-faċilità hemm programmi li jibqaddej sal-2025 jekk musser żballu dan jammont ta' 6 biljun euro. Grazzi ħafna, pajjiż terz sigur. Però fl-istess ħin nafu illi aktar sigur bħala pajjiż terz milli pajjiż ta' oriġinu għax aħna nofru 24.7% tal-immigranti fl-Unjoni Ewropea l-azil jekk ikunu ta' oriġini torka. Issa, niftaħ id-diskussjoni. Is-Sur Marjas. Ja, brodre, Πρώτα απ' għanna να επισημάνουμε. Grazie. Nishtiq nejt li hawnhekk eh, mhux qed nitkellmu eh, dwar ja eh, trattat eh, bejn l-Unjoni Ewropea Turkija. Huwa ftehim mux trattat, dikjerazzjoni iktar minn kollox, imma somma donnu illi fuq anke f'każijiet bħal dawn irridu nimxu mal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Għaliex każijiet bħal dawn jistgħu ikunu frott ta' akkuża kontrina qoddim il-qorti eh, għandna kasa eh, kontra eh, ċertu gżejjer Greki nafu li aħna qed inħabtux ma' gvern Tork li huwa gvern illi u iktar simili għal reġim ġifiri ma nafx na ma ruħi, dawn l-luftanies, kif jitfaċċaw fuq eh, il-gżer tagħna nafu li eh, Tajb, ma rridux nitfawhom eh, fil-ħabsijiet, imma donnom illi hemm din dan il-passaġġ li qed jiffaċilita il-Gvern Tork għal fini tal-traffikanti li qed jgħaddu dawn in-nies kollha. U anke meta hemm dawn it-trasferimenti lejn il-Greċja kontinentali mhux lejn il-Gżejjer, jaslu, narawom, eh, jaslu eh, bid-dajjes, jek ma jaslu xpost, eh, morru bandohra, mm, u narawom deħrin u kol mill-Bulgarija lejn l-Greċja, jew nkella mod ieħor fuq l-art. Rridu nifmu li messaċ messaġġ irid ikun ċar. Il-fatt illi jena taw biljoni ta' flusa għal migranti l-Greċja. Iso għek għettejt indirettament tajjeb li traffikanti komplu għaddejjien eh, bin-negozju ta'kom, b'trafikar traffikar tal-bnedmin, u għallura nemmen li eh, Stawx nibqaw sejrin hekk, eh, nafu wkoll li n-nies ma jistgħux jiċċirkolaw b'mod ħieles fit-Turkija, imma mbagħad ma nafx jena, kif eh, f'daqqa waħda dawn in-nies eh, jispaċċaw jgħaddu me turkija u jsibu rieħhom eh, f'pajjiżna. fl axar mill-aħħar mhumiex qegħdin fil-Greċja situazzjoni legali u għas rridu jgħodu emmek, rridu jmorru bandu oħra, ġifir rridu nsibu soluzzjoni. Aħna rridu naraw naqraw xanna fil-program ta' risistemazzjoni għanna 30 fil-mija allokati għal Franza 20 Franza Ma pajjiżi żgħar bħal tagħna ma jistax eh, jibqa' sejjer hekk eh, tkun miżuri konkreti. Eh. Allura ngħid sanzjonijiet għat-Turkija għal l-ġejjira tiegħu u trid tkun hemm ukoll rispett tal-frontieri u Frontex xejn iva ma nistgħux nikkontrollaw ehm, l-frontiera fuq il-bahar u xinejdu fuq situazzjoni fuq xmara Evro rridu naraw illi hemm ċertu nies illi ibda biex jekk ma jridux joqogħdu fil-Greċja, naraw illi jiġu relokati band oħra. Rridu wkoll nirrispettaw l-istat ta' dritt tal-Greċja. Ma jistax, ma jistax nieħdu tliet snin biex naraw naqrek natur xizi lil dak eh, li kun irridu nirrispettaw drittijiet ta' dawk li torbu l-azil, eh, nafu lil dawn in-nies, eh, jridu jistennew tliet snin mill-wasla tagħhom li jarasqu r-rikjesta, mbagħad xiġri jekk ma tiġix aċċettata. Jridu ħabtu iċċhom mal- mal-aħbar qarsa on Grazzi, diskussjoni interessanti, però ma diċ taqsam ma din il-petizzjoni. Nixtieq nifoka fuq din il-petizzjoni għalli se jekku possibbli. Nixtieq nati kelma lis sur Zarjanopoulos fil-qossor għaliex qegħdin nofsija tard. Pajkis ki Turkijas. Ej, fama. Hawnhekk qed eh, nitkellmu dwar dikjarazzjoni eh, bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija sa rilevanti eh, mill-bażi legali xini jew il-forma l-istatut, pero qed ngħidu dan huwa ftehim ibes wisq inaċċettabbli u mm, dawk li huma responsabbli eh, għal fil eh, detenzjoni ta' dawn l-eluf ta' nies eh, dawn huma nies li fl-aħħar mill-aħħar qed jispiċċaw mafula fi gżejjer assistaw marru fil graċja kontinentali dan imur kontra konvenzjoni ta' Ġenevra. Ġifieri kif nistgħu nibqgħu serin hekk u nistaqsiruh ukoll it-Turkija hija pajjiż u pajjiż sigur Ewropea. Imma tgħid iva, pajjiż sigur, imma għala kart tażel fuq jiex inu sigur u fuq jiex le. Jekk nħarsu l-regolament ta' Dublin, waħt mill-prinċipji bażiċi, ma l-ewwel gżira, l-ewwel l-ewwel territorju illi ta' wasla dak irid ikun responsabbli għal dawk l-immigranti. Mate, nafu li dawn in-nies ġejjin minn sfondi differenti, hemm uħut li ġejjin minn sfond ta' gwerra, imma u x'inhu x'qed tagħmel tibgħathom lura hija ngħidu pereżempju illi l-gwerra għaddiet, dan imur jispiċċa jgħix lura f'pajjiżu f'liema kundizzjonijiet biex ħajjix. Din definizjonijiet li għanna fl-axar ma l-axar ħaj waslu għal pozizjonijiet għal femmijiet estremi li naraw fil-Greċja, fl-Italja u b'nadi oħra. Rridu naraw naqra eżattament eh, xini il raġuni il għanna dawn in niskoll għet qed jaslu hawnhekk eh, forsi għal-gwerra li kontribuxiet eh, l-Ewropa Insomma, u xinu nemmen illi il turkija t rispetta l-Konvenzjoni ta' Ġenevra, da' kollox, grazzi. Grazzi, parma għed, Eh, għanna nifuka fuq dir petizzjoni ħat ma xanna nam nasib il kolna nafu dwar xiexini, eh, nasib li għamilna dak l li namlu, smajna mnant Angela u mnant oħrajn. Smajna mistoqsijiet interessanti l-Komissjoni għamilna dak l-istajna nasib li wasal li żmien li u din il-petizzjoni dan biss nistgħu namlu ma fadal xejn x'neżaminaw f'dal-każ għandna d-direttiva tal-faċilitazzjoni fejn irridu naħdmu bisħiq sabiex ikonna ċarezza, però l-kumplament ma narax għalfejn għandna żommuha miftuħa n ninformaw il potizjonant u nal-uwa. Tajjeb, Iva punt formali hawnhekk, peress li din kussjoni mhijiex eh, daqsnet fa ma naqbilx jiena li din nal-qwa, kussjoni politika kbira bħal din qed tibqa' miftuħa. Iva, imma aħna minna dak li stajna hemm ħafna iktar petizzjonijiet dwar dan u d-direttiva hija ħafna iktar importanti dwar dan għandna ngħidu lill petizzjonant illi aħna Eh, għamilna dak kollu li stajna u naħseb li l-kollegi l-oħra jaqblu. Nistgħu nagħlqu din il-petizzjoni Sur Marjas. Sempliċement xtaqt eh, nisma' xini eh, proposta ma' minn naħdana bħala ICR proposta hija din li ġejja. l għanet rridu nibatu din il petizjoni l kumitat għal affarijiet barranin. Għaliex il-kwistjoni ta' sew serja. U imbagħad irridu nitolbu l-Kummissjoni biex tevalwa mill-entità kompetenti tagħha kif nistgħu naraw li jkun hemm sanzjonijiet viżavi Turkija u rridu naraw li din il-petizzjoni għal sant tibqa' miftuħa għal dawn ir-raġunijiet eh, Fil-fatt il-petizzjonijiet l-oħra li qed niddiskutu illi eh, huma marbuta ma' refugjati fil-Greċja, eh, jekk nibdlu il-bażi ta' dan FTM, ma nafx Jena, jekk eh, għanna affarijiet oħra miftuħin, petizzjonijiet oħra miftuħin, għalfejn niddiskutu hawnhekk u għalfejn qed nagħlqu din il-petizzjoni. Il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin m'għandux jaqsam xejn ma l-istqarrija bejn il-Kapit tal-Istat tal-Unjoni Ewropea u Erdogan. Din l-istqarrija għaddiet meta dak il fil-bidu l-kapijiet tal-istat qalu li kif dejjim u mbagħad il-servizzi legali qalu le da mhux dejjim għax inkella nistgħu nittieħdu l-qorti talli biżna il-parlament għax għandna koleġislaturi fuq kwistjonijiet tal-immigranti għalhekk huma sejħu l-istqarrija u dwar l-istqarrija l-istituzzjoni manda l-ebda vuċi. Tkunx naiv fuq dan il każ għax aħna nafu x'inhu dan, aħna nafu li l-aħjar mod illi nidrizzaw il petizzjoni hija li nalquha naħseb illi għandi l-appoġġ tal-kollegi dwar dan. Irridu nitlu Sur Marjas, il-pożizzjoni kienet il-proposta tal-ICR li hija differenti. L-ICR spiss ikunu differenti anke llum. Tajjeb, naddu għal petizzjoni 75 fissem il-Federazzjoni Dinja tal-Trade Unions dwar is-sitwazzjoni diffiċli ta' mħaddiema migranti foġġa l-Italja u il-petizzjoni 374 ta' Sur Zarjanopoulos. Jiddispjaċini biss punt aħna qegħdin f'punt 20 mhux f'punt 21 mela vera qegħdin tard. Petizzjoni 620 u 225 il-petizzjonant huwa s-sur Farmakis qiegħed hawnhekk Naddilek il-kalma għal 5 minuti massimo. Thank you very much, uh, Chair Wickstrom, for your... Grazie ħafna, President Wickstrom, u il-membri l-oħra tal komitata li jaċċettajtu t tiddiskutu din il-petizzjoni. U minnu illi qed nifmu li l-Olaf issa qed tagħmel riċerka fil-Greċja bbażi tal-riżultati anzi eh, tal-evidenza tal-petizzjoni tagħna. Jina inni naħdem 21 sena fis soċjetà ċivili Grika u naħsbu illi id-dokumenti li rassaqna anke llum juru l falliment tal-Istat Grik illi jilħaq l obbligi nazzjonali, Ewropej internazzjonali sabiex jassiguraw standards diċenti. Fil-fatt ser nippreżenta ritratt naħseb li huwa suġġett magħruf ħafna hemm rapporti ta' kuljum fil-gazzetti u ġimejn ilu fil-Kunsil tal-Ewropa l-Kummissarju Ġuġan Javuċċiċ għamel rapporti dettaljat dwar il-kondizzjonijiet tal-Lesbos u Samos. Il-Stat Grek mhux qed jagħti standards deċenti ta' ta' trattament lil dawk li qed ifittxu protezzjoni internazzjonali? Panma għanna fir rapport mill-1.6 biljun euro ta' finanzjament rajna abbuż ta' eh, ta' dawn il- fondi, aħna qed nagħmlu investigazzjoni wkoll fuq il-catering, naħseb li li toqsma li juru evidenza ta' korruzzjoni hija nuqqas ta' trasparenza ta' rida tajba eh, fil-catering, fit-trasportazzjoni u l-kostruzzjoni ta' djar prefabbrikati. Qed nistaqsu l kummissjoni kulturi illi l-istat Grek falla milli jiżgura il rispett tar regoli tal xi pubbliku skont ukoll il-liġi Grika. Aħna nipproponu illi il-petizzjoni tibqa' miftuħa l-iktar investigazzjoni aħna nipproponu illi l il kumitat u l-Parlament Ewropew iżuru l-Greċja u jagħmlu riċerka fuq dawn il-punti wara il- tmiem tar-rapport Olaf illi ser jiġi publikat dat. Palma tafu n numru totali ta' dawk li qed jistaqsu għal fil-Greċja u ftit inqas minn 65.000 dan huwa numru importanti ħafna illi eh, mhux qed jirrifletti b'moċċar ċar il-1.6 biljun euro tal-finanzjament minn diversi skemi allokati mill-Kummissjoni. Eleni Taku ma setax tkun ah, ma nawek u petizzjonanti oħra issa il-kollega tiegħi ser toffri l-istqarrija finali. Meta niġu għal Greċja is-sitwazzjoni tal-immigranti hija nuqqas ta' spazju u kundizzjonijiet ta' kolienza ħżiena ħafna. Ir-riżultat kien imwiet u abbuż ta' drittijiet umani. Anki fil-Greċja ġew rikonoxxuti ċertu eh, problemi. U dan minkejja l-fatt illi bħalma qalet il-Greċja l-Unjoni Ewropeja tat iktar minn biljun euro l greċja għall assistenza ta' dawn l-immigrati. U qed tkompli tikser ġittijiet umani. Il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea għandu jiġu monitorat sabiex eh, ikun żguri li jintużaw kif suppost u jiġu rispettati standards u valuri li fuqhom hija bbażat l-Unjoni Ewropea. Aħna mħazba b'dan din ġestjoni ħażina u rridu nizguraw li l-miżuri jittieħdu. Eh, l-akkoljenza fil-Greċja ila eh, il-bot minn standard stajba. Irridu nizguraw li nuqqa stazzjoni ma tinbidilx f'kompliċità. Eh, il-karta t drittijiet umani tajt illi l-umani għandhom koll istess drittijiet. Grazzi ħafna, issa naddu l-kelma lill kummissjoni is-Sinjura Turlu Musi. Grazzi ħafna. Nishtiq eh, nirringrazzja nirringrazzja l-petizjoni għal kontribuzzjoni tagħhom kontribut tagħhom il-Kummissjoni. Tibqa' eh, tħares din is-sitwazzjoni mill-qrib u mill-2015 ġifieri minn minn dofaqat il-kriżi migratorja ma il-Kummissjoni eh, appoġġjat il-Greċja mod operattiv kif ukoll finanzjarjament skont l-input inizjalijiet tagħna lil mill-kumitat fuq li servizzi tagħna dilħom diġi eko l-SRSS kif ukoll l-EASO Frontex Europol mod attiv appoġġjaw il-Greċja fuq livell operattiv biex jassistu lill awtoritajiet Griegi b'din il-kriżi iż-żmien għadda. il-fluss immigratorju eh, nafu li madux ta' sekoli eh, imma s sitwazzjoni rridu segwa mill-qrib eh, u u nemmen li eh, ovvjament kull parti involuta tibqa telab sema għal daqstant etimijiet eh, eh, skjerati bid-ġuħum partikolarment u tġi eko edin emmek fuq sit u hemm ukoll staff interim mill-aġenziji li semmejt biex jappoġġjaw l-autoritajiet Greki biex l-autoritajiet Greki jtejbu l-kapacitajt tagħhom għenjom ukoll biex ikun hemm politiki sostenibbli partikolarment fuq l-azil u l-akkoljenza li liex fl-axar mill-axar din il-petizzjoni tal qaddaw żewġ zewġ punt importanti fl aħħar mill aħħar il-kapacità ta' akkoljenza zjedet l-iktar fil-Greċja kontinentali hemm l-iskema il-fondi anzi l iskema ta' housing li jena ta' permess tal-UNHCR kif ukoll l-sħab oħra umanitarji madwar 27,000 post disponibbli skont din l-iskema tal-appartamenti kien hemm ukoll skemi oħra biex tingħata l-allowance meħtieġa lil dawk illi qed jitolbu l-eżil hemm sforzi kontinwi biex jittiebu l-istandards partikolarment għan nies li eh, huma parti eh, minn gruppi vulnerabbli u nkella l-minorenni mhux akkumpanjati. X'eq ngħid li aħna kontinwament eh, li l autoritajiet Griegi permezz ta' zjarat, tal-veloli, laqgħat tekniċi, missjonijiet, dawn kontinwi, għaparti eh, eh, mill lajnuna il in eh, insitu, zda problemi jibqaw. U nemmen li rridu nindirizzaw burġenza. Punti ieħor fil- inkluż fis ta' tagħna u il-pjan finanzjarju l li hawnhekk għanna l-pjan finanzjarju 2017, dan komplejni jaxsar 2018, għankomplu għanke u koll 2019, biex komplu nejnu l-autoritajt Greki u naġġornaw u biex huma jkomplu jaġġornaw u jagħmlu sostenibbli u jkollhom mm, politika ta' akkoljenza u ta' azil bazata fuq fatti, fuq figuri, evidenza, kif ukoll eh, servizzi u l-espertis kollha meħtieġa li dawn ikunu hemmhekk ħankomplu bil-monitoraġġ mill-qrib ta' situazzjoni li li xu rwol tal-Kummissjoni li naraw li jkun hemm kundizzjonijiet ta' akkoljenza xirqa għal daw kollha illi huma intitolati għal dan grazzi ħafna. U permettu li nkun ċara tgħid il-President żommu mal-minuta għaliex tant l-intart eh, illi ma nistawx ma nistawx idumu iktar. Iva, ħanżom fil-qasir, li eh, sekund oħra rrid ikun eh, fafet. Eh, hawnhekk għandna akkużi ta' sew gravi minnaħa tal-petizzjonanti fuq pajizna. U ma' mm, qed nitkellmu dwar ġestjoni eh, żbaljata tal-fond ta' MIF eh, kif ukoll tal-fond eh, ta' emerġenza x'inhu riżultat. Falliment ta' pajjiżna għal dik li huwa rispett tal-obbligi tiegħu u għal fatt li kollok kondizjonijiet dinjitużi fil-pajis ta' koljenza. L-Greċja riedet terfa pis ta' sew sproporzjonata meta wieħed qabel il-krizi mal-possibilitajiet illi għanna. Imma unek qed nitkellmu dwar il-ħajjiet tan-nies. Mm, Nies illi wara illi asmu l-bahar, vjaġġaw fuq l-art, jaslu eh, f'pajizna. Eh, u f'dan il-vjaġġ kollu eh, jafdaw falla illi tiġihom tajba. U allura nemmen li għanna l-obligu aħna li nżommu miftuħa din il-petizzjoni. Rridu naraw illi kwalsiasi ħaġa mm, U għonek mux għet eh, nitkelmu bis eh, fuq il-ġestjoni zbaljata tal-fondi minnaħa tal-pajis, eh, imma u koll vizavi ċertu NGOs li naraw li dawn jamlu valwazzjonijiet approfonditi kif suppost. Issa, Sur Marjas nishtiq nirringrazzja il-petizjonanti Nu dan jikkonferma dak li jena li eh, nikkundanna mill-2015 law eh, fil-plenari. Min qed eh, igawdi minn dan kollu hemm ħafna NGOs li mhumiex qegħdin f'regolarità qed nitkellmu dwar iktar minn biljun euro il-Kummissjoni ta' fondi u għabbażi ta' dak li smajna mill kummissarju Stadjani, dis hemm uħut illi diġa illi diġa qed jiġu eh, mfittxija biex nejtek eh, l laf diġà skattat eh, proċeduri Ma nafx nisimgħu min jgħid li dawn il-fles m'għandhomx imorru għall-NGO imma l-entitajiet lokali u oħrajn li qed jerfgħu dan il-piż kbir għaliex fl-aħħar mill-aħħar eh, huma qed jerfgħu eh, l piż tal-ewwel. Eh, iva, ma naħseb irrid ikun hemm kontroll aħjar minħata l-olaf fuq kif jintefqu l-flejjes mis-servizzi tal-gvern smajna l-iskandlu jiena għaxar darbiet semmejt eh, dan l-iskandlu li qed ngħixu eh, rridu eh, naraw dawn in-nies li jaddu mill korrentu bat mill korrentu għal Pireus. Emma, fl axar mill-aħħar dik li hija responsabbli hija l-Kummissjoni li tibqa' tal-għajnejha issa Għedin fe edin u l-Komissjoni għattejte, ejva ħana għatu l-lola, fem maħna għanna sena nejdu li situazzjoni miex tajba, ejva nista nejdilkom li għana prezentament għet investiga dawn l-regolaritajiet fu l-lotijiet eh, ta' ikel eh, għallajnuna eh, destinat l-Greċa, ġifiri naħseb li dina xaħġa li turi ċertu serjeta, senjora Koneva l-Minuta. nemmen li ehm, il-fat li eh, nilqaw iktar minn 60.000 eh, ruħ eh, rridu nizguraw li għandhom il-ħobżna kull-jum saqaf taħt rasom, mx ħaġa faċli. Lajnuna tal-istat, lajnuna titmura l-istat u għall-NGOs fl-axar mill-axar, eh, pero eh, irrit ikun hemm proċedura ta' pubblikazzjoni fejn marru l-flus eh, għal xi xintef u minn tal-inqas kien hemm erba' tal-biet biex naraw kif indefqu l-flejjes huma b'mod sistematiku ma konformaw xirwieħhom ma dawn it-talbiet. Din hija sitwazzjoni li ma tistax tibqa sejrek. Fl-axar mill-axar ħan ispiċċaw ehm, nġibu servizzi gregi eh, fuq irkub tiegħhom. Prezentament hemm investigazzjoni eh, tal olof għaddejja fil-Greċja u ehm, ma riżulta xejn eh, fuq l-użu speċifiku tal-fondi. Grazzi issa, is-sur Sarjanopoulos għal-minuta. President, eh, il-falliment u għazbal li ma jenna sepp li għawnek mux t tkar dwar zbal, t tkar dwar xaġa politika, em investigazzjoniet li irridu jisiru. Irridu jisiru eh, f'kas li kienem ksur jew mill entitajt tal-istat, jew mill-NGOs, ma situazzjoni miex aċċettabli. Nejdan li jiex, eh, meta t tkar dwar ġestjoni bħal din ta' nies dawn ir-refuġjati hemm interessi però ta' oħrajn interessi imprenditorjali li pruvaw ehm, japprofittaw irwieħhom hemm flus li jispeċċaw fidejn l-NGOs u jkolli ngħid li l-NGOs eh, ma tux dejta qed jagħmlu festin insomma. Ġifieri l-kwistjoni mhijiex daqstant ta' kontroll, il-kwistjoni eh, hija illi neskludu l-NGOs darba dejjem mill-ġestjoni tal-migranti. M'għandhomx eh, ikollhom parti minn din il-biċċa xogħol u irrid ikun hemm eh, il-kontroll tal-awtoritajiet ġudizzjarji kif intefqu l-flus minn dawn l-NGOs, allura petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. Grazzi, Iva, aħna meta weħda ħares lejn l-opinjoni eh, bħala kumitat eh, naqblu l-implementazzjoni tal- kif intefqu l-fondi meta nċemm informazzjoni fuq u r-rati ta' assorbiment tal-fondi eh, tal-fond AMIF u tili ESF mill-awtoritajiet Grigi jibqgħu tassew baxxi sal-lum il-ġurnata. Allora x'nistgħu nagħmlu? Eh, jiena nissuġġerixxi li nħallu petizzjoni miftuħa, nistennew eh, l-eżitu tal-investigazzjoni. Olaf nikdbu l awtoritet Gregi, ngħidu li ħna tassew mħasba fuq l-akkoljenza, fuq il-kondizzjonijiet eh, ta' għejxien ta' dawn ir-refuġjati, kemm fuq il-gżer kif ukoll fuq il-Greċja kontinentali, u naraw naqra kif hux fatta fuq l-implementazzjoni tal kif itqasmu l-fondi u imbagħad nagħtu tweġiba. Dak li nistgħu nagħmlu minna naħa tagħna ma issa Sur Zarianopolis, issa fl-aħħar it-tern tiegħek Edin si għablura, ma nafx eżattament xħan għamlu, et nitkelmu dwar petizzjoni 75 eh, u 374, ħanatik, eh, ħanatik komitejn, anzi, eh, eżerx minuti u nofs, pero ippruvaw żommu eh, kemm jista' jkun eh, mal-ħin, kunu konċiżi eh, jekk joġobkom. Mela. Ħajtkellem ukoll rappreżentanti tal-ħaddiema ta' mela fid-disa ta' frar ta' din is-sena f'kollaborazzjoni ma' l-Konfederazzjoni tal-ħaddiema jiena żort waħda mill-ikbar żoni agrikoli f'Foġġja fejn hemm kamp ehm, temporanju ta' dawn in-nies refuġjati, però din mhix sitwazzjoni eh, temporanja, għajla li dawn in-nies li l-om jiexu f'din situazzjoni eh, sitwazzjoni barbarika eh, fiċ-ċentru tal-Ewropa f'żona fost l-iktar sinjura ejla eh, għaddejja kif tistgħu taraw fl-istompi m'għandhomx dawl, m'għandhomx ilma f'ħafna każijiet m'għandhomx biex saħnu lilhom infushom, anzi xi kultant jaqtawhom l-ilma u jedduhom anki li ħajkeċċuhom situazzjoni inaċċettabbli u hawnhekk qed nitkellmu dwar ħafna minorennu, ħafna nisa li hemm prezentija u m'għandhomx kontratija jispiċaw jitħajsu bil-ċiċri, mbagħad jedduhom b'kwalsiasi mod possibbli mill-imprenditori, mill-istat Taljan, jedduhom il-koll li ħajkeċċuhom. U mbagħad ftit wara eh, jerġaw eh, ħadwom mal darboħra eh, biċiċe, imma eżattament xinu dal kas li għet nkellimkom dwaru. Nafu illi fil-programm f-14-2020 il-programm anki kollu irċiva 1.6 biljun euro minna tal-Unjoni Ewropea, ma fejn marru dawn il-flejjes, kif għatte, għetna dwar barbarija għawnek U din hija sitwazzjoni li ma teżistix biss eh, hawnhekk qed nitkellmu dwar sitwazzjoni eh, li hija preżenti fil-Peloponnesja fejn eh, hemm it-tkabbir tal-frawli u fejn kien hemm nies li ġew fuċilati. U hemm ukoll sitwazzjonijiet simili fl-Italja fejn din is-sena 120 ruħ oħra. Aħna ovvjament nitolbu illi din il-petizzjoni nżommu miftuħa u li tkompli di l-investigazzjoni tal-Olaf. Umbat rridu naraw illi tintbat itra l-gvern taljan illa li neħtieġu spiegazzjonijiet u biex naraw li responsabilta tintrefa u tittieħed jittieħdu miżuri urġenti ma' raġunijiet ta' saħħa u għajnuna li t-tenata dawn il-nies u xinejdu fuq il-kontratti ta' xoħl li tiġu proposti u biex jinżammu b'mod permanenti u biex l-istatus tagħhom ikun legali b'mod permanenti l għaliex inkella eżis kollegi eh, ma nafx jena għalfejn qegħdin hawnhekk nitkellmu. Ovvjament eh, il-rappresentant tal-ħaddiema ħdejja naħseb il ħajamel konsiderazzjonijiet ħares punti oħra. Grazzi nitolbok rispett tal ħin tal-kelma ngħaddu issa għal kollega għal tliet minuti. Iva jien jagħta hawnhekk iva, din għadċans li għandi biex eh, nagħti vuċi lil nies invizibli, nies li jesistu, iva, imma li m'għandhomx vuċi kif tafu eh, dawn l-aħħar snin aħna eh, permessa ta' trade union se nippruvaw eh, natu eh, il-vuċi lil dawn in-nies nafu li l-Italja per eżempju huwa t-tieni produttur dinji tal-żejt ta' zebbuġa is-seba produttur agrikolu eh, tal-amħirrun eh, l-14 eh, tal-amħ u nistan nibqa' dejjem għandek 3.2 biljun euro ta' turnover u l-parti Ewropea għal-jom hija għanzi mm, fuq level Ewropew hija sa 7 biljun u il-parti tal-Italja hija ta' 8 fil-mija skont eh, l-informazzjoni li għanna mill qorti tal-awdituri italjana periodu 2014-2020 er-, il-font eh, tela għal iktar minn 41 biljon euro eh, taħt il-pakket netkelmu hawnhekk qed nitkellmu dwar medja annwali ta' iktar minn 7 biljon euro eh, illi jispeċaw fil-qasam agrikolo l-ewwel ħaġa li rajna hija illi dawk illi edin eh, jaħdmu hemmhekk ma jgawdux minn dan kollu. Il-ġurnata l-isfruttament ta' dawn il ħadim agrikoli agrikoli eh, hija mifruxa fil-Tramontana bħal fil-Nofsenar fl-Italja relazzjoni bejn il ħaddim u minna ħaddim eh, hija msejsa fuq suppost eh, kontrat pero eh, fil-liġi nazjonali nafu illi hemm salarju, salarju illi tal-inqas jkopri pensjoni adekwata, dar, jew mod biex wieħed ikun jista' jaffordja saqaf taħt rasu, kif ukoll il-fatt li fil-li jista' jkun hemm benefiċċji għal qafra staqat, aċċess għal għal kura, eccetera, eccetera. Issa, għanna um, iktar minn 132.000 li jxu f-situazzjoni prekarja, 30% ta' dawn in-nies jgħadmu madwar 300 ġurnata fis-sen. étrangers. Jazmu nqasmu 50 ġurnata f'sena u eh, jiexu eh, f'kampijiet eh, minar dawl, minar ilma l-lin mill-bliet, ir-retratti jattaraw mek. Iva, għanna possijiet bħal dawn li jiexu f'kondizjonijiet eh, simili eh, tisaw tarawhom dawn eh, il-kondizjonijiet fir ritratti u hemm hemm situazzjonijiet bħal dawn iva fejn dawn mhumiex meqjusa verament bħala nies fil-waqt li oħrajn jgħixu fil-kumdità ta' djarhom. Rridu naraw li naġixxu fuq eh, il-situazzjoni tal-fonte, qed nitkellem hawnhekk dwar il-pak, li għaxe u l mod ta' finanzjament għal dawn l-imprizi agrikoli, eh, l-istess imprizi li ma li kompletament jinjaraw lil dawn il-ħaddiema ma jtuhom l-ebda dritt eh, l-ikel fl aħħar mill aħħar parti mill-identità tagħna ma jistax inti taqdi minar ikel, l-ikel għadak li għatik rħajja. <laughs> Din nirriduċu dawn il-nies għal-iskavitu. U għallura rridu, nejdu aħna responsabli, rridu nizguraw li dawn il-nies għandhom kondizjonijiet xierqa, ejja naraw il-nġildu l-inugwaljanza l-ikel ma jistax juqtol, ma jistax jiddiskrimina. Trite tara illi tipprovdi l-ikel lil dawn in-nies. Grazzi għamilt il-kastajak eh, ċar, kristall qed nara li hemm eh, ħafna poċ fil-kamra ġviri tkunx eh, debjus fuq dan, issa nixtieq dan is-sura Manwal Kabo biex jieħu l-kelma għannum tal-Kummissjoni. Jekk joġbu. Grazzi, grazzi tassew. Il-Kummissjoni tassew konxja tal-situazzjoni drammatika Frinjano u b'mod ġenerali eh, fir-reġin tal-Pulja eh, vizavi dawn ħaddiema barranin, partikolarment eh, din is-sistema kaparalatum u sistema ta' sfruttament ta' mijiet ta' ħaddiema bħal dawn l nġildu l-isfruttament fil-pasta xogħol pasta ħrajn tal-ħadema barranin hija priorità u għan politiku għallina fil-Kommissjoni. għoddim din is-sitwazzjoni partikolari nixtieq ngħid illi hawnhekk qed nitkellmu l dwar xi ħaġa illi tirrigwarda ħaddiema barranin illi huma għandhom status legali u oħrajn illi le l-ewwel kategorija għandek id-direttiva ta' migrazzjoni eh, li tapplika b'mod sieħ hija tipprovdi eh, li l-ħaddiema barranin jiġu trattati b'mod indaqs bħal dawk eh, pa'ċittadini nazzjonali jipprovdu minn li ikun hemm standards adekwati ta' housing, u eh, paga deċenti, rritu ikun hemm ukoll mekanizmi eh, deċenti biex eh, jitresqu menti lejn kontra minn ħaddem jekk ma jkunx hemm konformità ma' direttiva. Fil-każ ta' ħaddiema barranin illi għal kontrarju huma situazzjoni regolari il-leġislazzjoni Ewropea l-ewwel net tipprova tevita din zona griża sta li sat membru iva kif jalegalizza lil dawn in-nies, il-status ta' dawn in-nies li tuhom xogħol deċenti wkoll ta' medettijiet jew nkella li ritornom lejn il-pajjiż oriġini skont id-direttiva għar-ritorn. Issa, minkejja din is-sitwazzjoni ta' regolarità dawn fejn dawn in-nies qed jaħdmu għandna id-direttiva li t-sanzjona l-mina ħaddem l dawn in-nies, għana eh, li xata ħadmu mod irregolari eh, u eh, tinkludu koll obbligu ta' pieni kriminali, krimi penali minnaħa tal-istati membri għala li dawn in-nies li ħadmu għadin f'sitwazzjoni kriminali u tara u koll illi l-ħlas jenata l-ħaddima anki jekk ma kienu situazzjoni legali. Dan huwa l-qafas illi għanna fl-Europa illi jindiressa il sitwazzjoni tal-ħadima legali u dawk situazzjoni legali. Barra minn hekk aħna nappoġġjaw l-awtoritajiet nazzjonali u lokali fl-Italja kif ukoll fi stati membri oħra biex naraw li konna tweġibiet komprensivi biex nġildu dan il-fenomenu. L-azil, immigrazzjoni, anzi, l-EMF, il-fond ta' migrazzjoni, għazjel integrazzjoni ħajkompli jintuża bħal eh, fondi strutturali, hemm ukoll eh, il-fond eh, għal iżvilupp rurali li RDF u oħrajn li qed ikomplu jintużaw mir-reġjuni Taljani. Ħajkun hemm tkompleta l-monitoraġġ ta' sitwazzjoni fl-Italja kif ukoll biex ikun hemm implementazzjoni kif supposta din id-direttiva. Nixtieq nirringrazzjak minna tiegħi u nħares bil-qudiem għal toġiba bil-miktub fuq is-soġġett minna tal-Kummissjoni. Sur Marjas. Aħna naħsbu li din il-petizzjoni hija waħda importanti ħafna u għalhekk Meta għaw din it-talba ta' Zarjanopolos lill koordinaturi jiena bħala ICR e inħoss li hemm bżonn nimxu l qudiem mod urġenti. U din hija l-proċedura li fil-fatt qegħdin insegwu Dak li saru importanti ħafna aħna smajna l-pożizzjoni tal-petizzjonanti u dan jikkonferma il-karattru natura urġenti u gravi ta' situazzjoni għalhekk hemm bżonn li meta ngħidu urġenti ngħidu dawk l-affarijiet li fil-fatt huma urġenti mhux naqbdu kwalunkwe talba l-petizzjoni u ngħidu li urġenti u jiena hekk sib ħanarja nara xi kollegi Taljani biex nisma' x'għandhom xi jgħidu fuq dak li qed jiġri fl-Italja Imma bħalma rajna dan huwa fatt li fl-immigrazzjoni ekonomika fl-Italja u anka postijiet oħra fil-prattika hemm dan numru ta' persuni li m'għandhomx drittijiet, li m'għandhomx dritt li kollom eh, permesta ta' residenza li tiġu sfruttati eh, pagi baxxi ħafna Umbat, meta ma jservux aktar jitkeċċew. Għalek, is-situazzjoni, speċjalment għal dawk li jaħdmu fl-agrikoltura, hija xi ħaġa verament gravi. U anka għal dik li hija il-pak fejn hemm biljuni ta' euro għalek din il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa sabiex aħna nkunu nistgħu nkomplu nsegwu x'qed jiġri. Hemm bżonn li nibatu ittra lill-Gvern Taljan sabiex ikun jista' iwieġeb mod speċifiku u anka l-reġun eh, kompetenti għaliex dawn il-kwistjonijiet li għandu xaqsmu għall-impigi jistaw ikunu parti minn xi ħaġa li taqa' taħt ir-reġuni jridu jirċievu l-ittra tagħna sabiex nkunu nistgħu ngħidulhom li hemm din is-sitwazzjoni li mhix aċċettabbli u għalhekk irridu jimxu il qudiem skont il-konvenzjonijiet internazzjonali u skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna tajt il-President. Mela aħna ħanżommu din petizzjoni miftuħa, ħanibatu itra lill-gvern Taljan li aħna għanna raġunijiet kollha li nindirizzaw din il-kwistjoni u infakruhom li din xaġa xi ħaġa li qed isseħħ fuq eh, art Ewropea u bħalma qed tinti sur Marjas miex dak li qed mujx aċċettabli aċċettabbli il-mod kif jittrattaw il-bnedmin li qegħdin jaħdmu fit-territorju tagħhom. U dan jagħmlu l-aħjar għal pajjiż li ġew hemmhekk eh, jaġixxu brida tajba eh, u aħna ħanajdu dan kollu. Aħna dak li nistgħu nagħmlu. Issa naħdu għal petizzjoni li jmiss, qed naġlu ftit, qed jirnexxinna, għatfad l-naġvi għadna nofsi għalura. Il-petizzjoni mija u il-sur Antonio Luis Vasquez Delegado jataw. Mina, nistid neksa biex titkellem. Għal 3-4 minuti, mux aktar. Inqas ma titkellem iżja taħjar. Waħna għedin nisimak b'attenzjoni. Signora Presidenta, muchas gracias por darme la palabra. Grazie ħafna, Sinjora President, tal-li għaddejt li l-kelma jena nishtiq nir-ingrazzja l-Parlament, tal-li tajtuni din l-opportunità u jena nishtiq naqsa ma'kom l-intervent għaj mal-President eh, Husapol. Ġviri, ħane prova nitkellem mill-inqas. Dinja situazzjoni li għet niprofa nispiegalkom li parzjalment hija moviment tal-Pulizija u il-Gwardja Ċivili li qed jingħaqdu flimkien Il-gvern aċċetta din il sitwazzjoni din xi ħaġa tal-lum, imma xi ħaġa li ila aktar minn 30 sena issir għalhekk aħna nixtiequ nitolbu lil dan il-Parlament li din il-petizzjoni nżommuha miftuħa ngħid proset lil gvern Spanjol għal dawn il-passi li saru grazzi għal l-sprun li sar minn hawnhekk U dan jaffettwa l-libertà tal-Ispanjoli u ta' ċittadini kollha Ewropej li jirfsu l-art ehm, Spanjola u għalhekk hu importanti ħafna li l-Parlament tqis din il-petizzjoni u żomma miftuħa għaliex dawn it-30 sena ġew firmati erba' ftehimiet oħra li ma eh, li kienu mhux kompluti minnaħa tal-gvernijiet differenti tal-Istat Spanjol għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm dan il-ftuħ zamma tal-ftuħ tal-petizzjoni mingħajr preġudizzju għal fatt li l mozzjonijiet tal-parlamenti autonomi il-mozzjonijiet fil- fil-kunsilli differenti tal-Istat kif ukoll l lp li ġiet approvata riċente fit-13 ta' Novembru maġġoranza kbira eh, tal-Parlament 336 votaw favur din l-inizjattiva popolari biex il-pagi ehm, tal-pulizija jiġu l-istess. Meta mqabla ma e, ma dawk privati li jirċevu kważi 600 euro iżjed. Issa naddi l-kelma lil Donata Espinosa Eh, fuq dan dan il-moviment. Mikrofonu, hemm problema bil-mikrofonu. Iva, skużani, grazzi, Signora President, Signori. Jiena nirrappreżenta l-Assoċjazzjoni fuq il-Ġustizzja tal-Pagi tal-Pulizija tirringrazzjakom tal-li tatuna din l-attenzjoni għandna din il-petizzjoni li formulajna qed nippreżentawha. Id-differenza fil-pagi tal-setat eh, tal-Pulizija ġviri bej il-Pulizija, il-Gwardjan ċivili u l-oħrajn eh, li hemm pereżempju il-Pulizija fil-Katalunja, il-Mossos Naf Navarra, ġviri hemm distak kbir fuq l-ammont tal-pagi bħala medja il-Pulizija auto Autonomi jihdu 30% iżjed mill-Pulizija Nazzjonali u l-Gwardja Ċivili. Din il-diżugwaljanza ila 30 sena għaddejja, ġviri aħna qed ngħidu li trattament b'dinjità bħalma etna qabel hemm numru ta' ftejmiet li ma twettqux min-naħa tal-gvernijiet u l-unions tal-pulizija u sindikati tal-trade unions. Tal Fl-1994 fil-Kongress tad Deputati fil-Parlament Spanjol għawek jirrikonoxxi li l-ftejim li ġie firmat fl-1992 għal dawk li huma l-pagi mhuwiex qed jitwettaq U jgħid li fil-95 kienu ħajn negozjaw mal-unions tal-Pulizija u l-Gwardja Ċivili fuq din tal-paga. 24 sena wara kena noħolqu assoċjazzjoni ċivili li taqqat il-setat tal-Pulizija tal-Istat biex nkunu nistaw noħorġu liġi fejn il-pagi jkunu l-istess. Fi 13 ta' Ottubru fl-aħħar 5 miljun firma u din ġiet eh, approvata l-inizjattiva permezz ta' din l-inizjattiva leġislativa popolari. Din l-inizjattiva popolari għanda l-intenzjoni li taqqat u, u, u tamel undaqs il-pagi kif ukoll il-pensjonijiet kif ukoll il-pagi straordinarji li huma aktar minn 1000 euro eh, fix-xar. Għalhekk il-Parlament Spanjol, il-Gvern Spanjol tul 30 sena u tul dawn il-ftejmit kollha ma wettaqx il-dmir tiegħu aħna ġejna nitolbu għajnuna l-Parlament Ewropew sabiex din id-disukwaljanza titneħħa. Għalhekk aħna qegħdin nitolbukom sabiex tikkonsidraw il-petizzjoni tagħna u li iżommuha miftuħa sabiex issolvu din is-sitwazzjoni ġviri id-disugwaljanza li l-Kummissjoni Ewropea trid nota ta' din id-diżugwaljanza u tinvestiga din it-tip ta' diskriminazzjoni ta' pagi bħalma tagħmel pagi oħra li mhumiex indaqs. U fl-aħħar net għandkom tibatu nota jew itra lill-Gvern Spanjol billi tirringrazzjaw. E, palma għalu biex itqajmu kuxenza fuq din is-sitwazzjoni palma għamlu 336 membru tal-Parlament Ewropew u din hija xi ħaġa tissir kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna lilkom il-kol iva xi ħaġa interessanti ħafna. 16% hija wkoll il-distak ehm, tal-paga skont is-sessi li tmur għal pulizija, tobba, eh, avukati, kulħadd fl-Ewropa. Ġifieri hija verament tal-mistħija u qed neħu gost li qed issemmuha. Jiena nixtieq nistieden il-Kummissjoni ehm, li jitkellmu Stefan Olsen qed nassumi l-Iżvedis. Grazzi, Signora Ivan għandek raġun aħna smajna b'attenzjoni il-petizzjonant, aħna rajna ovvjament il-petizzjoni u fil-waqt li ovvjament nistaw nifmu il-prinċipju li wieħed iħoss ċertu diskriminazzjoni jew nuqqas ta' ġustizzja bħalma taf inti, Sinjora President, u bħalma qed inti u bħalma jaf dan il-kumitat, Fit-trattat aħna għanna bażi ta' diskriminazzjoni għab bażi ta' paga bħal e, sessi imma bażijiet oħra ta' diskriminazzjoni. Aħna mhux qed nifmu mill-petizzjoni u mill-petizzjonant li intom qed tibbażaw ruħkom fuq xi wieħed minn dawn il-bażijiet, ġifieri e, isu l-istess nis qed jagħmlu nies qed jagħmlu l-istess eh, xogħol imma mhux qed jitħallsu l-istess. U hemmhekk taħt wieħed ħamsa tlieta ta' trattat sfortunatament m'hemmx il-possibilità li aħna naġixxu fuq din il-kwistjoni. Imma jiena ma rajtx li inti qed titlob azzjoni mill-Kummissjoni, ma ikkoreġini jekk għandi żball, grazzi. Tajjeb wis, grazzi ħafna għandek kollega miegħek Is-Sur Corte Rodriguez tixtieq tikkummenta le fuq il-petizzjoni l-oħra 189 għax dawn huma simili jew l-istess. Grazzi, Signora President. Dwar petizzjoni l-oħra, naħsbu li dinja xi ħaġa differenti għaliex hemmhekk qed nitkellmu fuq diskriminazzjoni għabbażi ta' sess. Jina nixtieq ngħid, niskellem fil-qosor li aħna rridu nagħmlu differenza bejn diskriminazzjoni ta' paga abba u dik abbazi ta' sess għal nies li qed jagħmlu l-istess xogħol li għandhom l-istess eh, ġbiri l-istess paga l-istess xogħol u il-diskriminazzjoni bbażi ta' sess hemm ukoll segregazzjoni tas-suq tax-xogħol, eh, politiki eh, tal-bilanċ ta' bejn ix-xogħol u ħajja. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn dawn iż-żewġ konċetti u ovvjament il-Kummissjoni qed tipprova tindirizza dawn iż-żewġ problemi. Grazzi ħafna issa smajna tweġiba tal-Kummissjoni għaż-żewġ petizzjonijiet. U issa nixtieq inħeġġeġ lill membri sabiex jitkellmu għajduli eżattament xi tridu tagħmlu b'dawn iż-żewġ petizzjonijiet għax hemm żewġ kwistjonijiet differenti. Beatriz l-ewwel. Grazzi Sinjura President jiena ħanieħu l-opportunità eh, mill-ħin għax ma tantx għandna ħin. Huwa ċert li il-prinċipju tal-ugwaljanza u non-diskriminazzjoni huwa importanti Anka jekk din hija xi ħaġa ċara ħafna li din hija diskriminazzjoni li ssir minħabba sess, razza, nazzjonalità, eċetera, meta ssir eh, palma tiġi fi Spanja ħabba il-kulur tal-uniformi għandna dubju din mhix xi ħaġa li qed nivvintawha hija vera il-distak mhux ta' 16% ma' 30 jew aktar. Hemm ġustifikazzjoni biex tallas inqas ħaddim jew ieħor u l-istat ma jistax jaġġixxi b'mod arbitrarju. Iżda dak li qed jagħmel hija xi ħaġa li tiddiskustana dak li qed jagħmel l-istat Spanjol. L-unika ħaġa li tispjega li dan qed isir huwa l-mudell territorjali. U n-nazzjonaliżmu qed iwassal għal sitwazzjoni sproporzjonata dak li nafu huwa li setat tal-pulizija jieħdu l paga tagħhom mill-budget tal-istat. Ħadna gost li eh, kien hemm inizjattiva leġislattiva popolari li ġiet approvata fil-gvern b'dawk il-firem kollha, il-gruppi politiċi kollha appoġġaw ħlief ovvjament dawk li jixtiequ jieħdu vantaġġ mid-differenza li hemm bejn ċertu ċittadini meta qabla ma' oħrajn. Jiena dak nixtieq nitlob huwa nitlob li l-Kummissjoni Ewropea li tibqa' qassa u proattiva f'dan it-trattament u ma taħrabx mill eh, tagħha ta' gwardjan tat trattati. Aħna rridu li nibatu itra lill-Kamra tad-Deputati sabiex il-leġislazzjoni Spanjola dekwa ruħa għal din il-diskriminazzjoni sabiex ma siru. L-Kummissjoni tibqa' disponibbli sabiex kun tista' tikkonferma l-adozzjoni tal-liġi. U kem tej fl-aħħar nixtieq fakkar li il-Gwardjan ċivili u l-Pulizija mhux biss eh, għandna dejn lejom imma anke l-Ewropej kollha, ċittadini Ewropej kolla jiġġieldu il-terrorizmu anke l-korruzzjoni fuq livell Ewropej u jħarsu drittijiet tagħna u d demokrazija huma eżempju ta' impenn u Ewropa għalhekk hemm bżonn li ntuhom ġustizzja u ma nistgħux infallu. Jiena qed minuta u inti tkellimt kważi għal tlieta. Sur Mart, jina, eh, għadni xukjat meta e, id-diskriminazzjoni hija bażi sessuali, dika hija diskriminazzjoni, ma jekk hija diskriminazzjoni istituzzjonali, mela dik ma teżistix li l-Unjon, l-Kummissjoni Ewropea tajt li hija xi ħaġa diskriminatorja li mara tirċivi inqas flus minn raġel naqbel, eh, hija skandla imma skandlu skandalu skandlu. Imma meta xi ħadd ehm, jirċievi inqas paga meta tjagħmel xogħol aħjar minn xi ħadd ieħor li qiegħed ġo territorju ieħor hija xi ħaġa li tbellaħni. Jekk aħna nżommu eh, inżommu mal patt tal-drittijiet għal eh, pagi hemm miktub li il-pagi għandu jkun eh, l-istess għax-xogħol mingħajr ebda diskriminazzjoni. Għanna 316 il-deputat fil-parlament il-Partit mm, Soċjalista u l-Partit Popolari eh, ilu jgħid ilhom jgħidu hekk. Isset jgħidu l-ħassir di fil-Spanjol hemm sentenza Eh, li tajt persuna tmutu memx raġunijiet tajbin għalek jinn li nitlob u li apparti dak li ġi approvat fil-Kongress ta' Deputati ma nafx kux mm, ipokrizija jew biex ħallua għawek dal-Parlament Ewropew hemm bżonn li nabatu itra li l-Kongress ta' Deputati li qed ngħidu li aħna verament imħasbin bis-sitwazzjoni u li l-petizzjoni tinżamm miftuħa li xek ma tinżammx miftuħa dak li ilu jidġi mit-92. Grazzi. Thank you very much for, for your contribution. ħafna għal din il-kontribuzzjoni. Angela Malina. Grazzi Cecilia, l-ewwel net nixtieq ngħid grazzi lil dawn li qed jagħmlu petizzjoni għall preżenza tagħhom u għall ispjegazzjoni tagħhom tal-problema. Mhix biss xi ħaġa li qed nitkellmuha illum u ma spjegawha sew, aħna maħniex qed nitkellmu biss dwar l-ekonomija jew għal sitwazzjoni ekonomika, met jitkellmu dwar drittijiet ta' strajk, ta' saħħa, il-mod kif jaħdmu, eċetera. Għawek din il-Kummissjoni dan il-Kumitat ħafna drabi nisimaw eh, li il-Kummissjoni tħallina mhux sodisfatti bir-risposta Għalek aħna maħniċ sorprizi u koll b'dan l-ħar intervent minnaħat tal-Kommissjoni fuq in-nuqqas ta' kompetenza minnaħat taħħa. Minnaħat l-oħra hemm problema biex nkunu nistgħu nanalizzaw fid-dettall is-sitwazzjoni globali ta' drittijiet tal-setat tal-Pulizija hemm regoli, m'hemmx regoli ċari jew omogeni fil-Unjoni Ewropea għalhekk hemm bżonn ninvestigaw aktar din is-suġġett qabel ma nieħdu deċiżjoni u dak li huwa ċar huwa li rridu nevalwaw Blima mod nistaw nigarantixxu id-drittijiet kollettivi din hija xi parti mill-obbligu tagħna biex intejbu l-imperfezzjonijiet li jeżistu anke fid-direttivi u fir-regolamenti li napprovaw u jiena nipproponi li b'mod kostruttiv inżommu miftuħa din il-petizzjoni u jiena nipproponi li si li sir studju fu il-situazzjoni ta' xogħol ta' dawn is-setat tal-Pulizija fl-Unjoni Ewropea biex inkunu nafu is-situazzjoni fid dettall u nibatu itra minant il-peti u ħanala e, firmata minnek Ċeċilja lill-Kummissarju tal-Impjigi biex tkun indirizzata b'mod dirett f'dan is-suġġett min-naħa tal-awtoritajiet Spanjoli. Grazzi. Grazzi ħafna. Soledad. U inti l-aħħar kellima. Issa daqshekk, m'hemmx iżjed kellima. Grazzi, Sinjura Presidenta. Grazzi lil dawn li qed jagħmlu l-petizzjoni tal-qegħdinaw. U jina naqbel ma dak li qalu, aħna qegħdin indirizzaw żewġ petizzjonijiet b'żewġ suġġetti li għandhom għal-qalba tagħhom diskriminazzjoni, differenza fil-paga bejn persuni differenzi. Imma jiena nixtieq l-opportunità li insemmi l-bżonn li naħdmu minn perspettiva integrali u leġislattiv biex daqshekk ikun hemm diskriminazzjoni bejn in-nisa għal dak li huma il-pagi. Qed nitkellmu fuq madwar 16 fil-mija aħna n-nisa Eh, dinja xi ħaġa huwa li nagħmlu kumplament tas-soċjetà. X'nistgħu nagħmlu ġifieri? Hemm miżuri differenti li jistgħu jittieħdu li tieħdu mill-Kummissjoni ma ma kinux effettivi. Rakkomandazzjoni pjana approvat riċentement u jiena naħseb li dak li jispeċifika huwa li din hija direttiva li fl-aħħar mill-aħħar eh, tiżviluppa kemm it-trattati differenti kif ukoll id-direttiva tal-2006 fuq il-bżonn li irrid ikun hemm paga indaqs għal xogħol indaqs. Jiena nixtieq nerġa' eh, nirrepeti r-rikonoxximent ta' dak li għalunna, imma din mhix il-kwestjoni ta' nazzjonaliżmu, jiena naħseb li il- eh, il-mod kif hija magħmula Spanja tista' twassal għal dan kienu it territorji li verament ġibdu l-attenzjoni għal dan. Ġifiri ma naħsibx li hija problema ta' nazzjonaliżmu, Jina nixtieq ngħid li illum dan huwa rikonoxximent li dan irid ikun hekk il-differenza ta' 1207 euro bejn l-2018 u 2020 din hija xi ħaġa għad il-gvern eh, kurrenti u il-Ministru tal impigi interni wkoll ħanna ġibdu l-attenzjoni jrid iwettaq dak li għand għalla ħajsir. U fit-13 ta' novembru kien hemm din il-proposta ta' liġi li natat liva min-naħa tal-Kamra tad-Deputati sabiex ti jibda il-proċess. Ejja inżommu din il-petizzjoni miftuħa u nkomplu u qudiem. Grazzi ħafna jiena nissuġġerixxi dan li ġej. Biex inkunu ċari ħafna, dawn iż-żewġ petizzjonijiet inżommuhom miftuħa, niktbu lill awtoritajiet Spanjoli kompetenti, infakkruhom dwar il-pjanta azzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar distak bejn is-sess u l-paga eh, għall-ewwel eh, petizzjoni, ġbiri dik 189, u fuq it-tieni waħda il-240 nagħmlu l-istess nagħmlu l-istess ħaġa nżommuha miftuħa u wkoll niktbu lill-awtoritajiet Spanjoli, l-Gvern Nazzjonali u ngħidu li bħalma qalu wħud minnkom aħna qegħdin nitkellmu dwar sigurtà nazzjonali, sigurtà Ewropea, sigurtà tal-ċittadini Ewropej u issa nitkellmu fuq eh, awtoritajiet ta' infurzar tal-liġi fejn naraw każijiet puri ta' diskriminazzjoni. U din insemmu għaf dawk li tri u jidher li l-petizzjonanti qed jieħdu gosbija Ħa nagħmlu hekk, Beatriz, għandek xi tgħid? Iva malajr malajr Jiena naqbel ħafna ma dak li jett imma huwa importanti li nagħmlu referenza espliċita li aħna nappoġġaw li hemm din il-leġislazzjoni fuq livell eh, Spanjol sabiex tidħol fis-seħħ. Din hija verament importanti sabiex il-qafas legali jisira eh, għax inkella min-naħa tagħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Mela dak li namlu f'dan il-kas u għalli nindirizzaw ukoll il-Parlament Nazzjonali namlu CC, eh, il-Gvern u l-Parlamenti Nazzjonali għax huma l-leġislaturi. Tajjeb wisq namlu hekk. Grazzi ħafna, grazzi lilkom tal-li ġejtu għaw. Intu pulizija ġifiri. Tajjeb ħafna. Qed inħossni kważi d-dara u wkoll kien pulizija. Intu kollha pulizija. Wow. Tajt il-President. My father who died last year Missiri mit is-sena li għaddit, kieku jkun verament gburi li jiena għandi tant pulizija fil-kamra tal-laqati għaj. Grazzi ħafna u grazzi tal-li ġejtu għawek u vjaċ lura l espanja sigur. Mela, issa ħajkonna eh, petizzjoni oħra Spanjola. Now we have another petition, uh, number 300. Mela, l-petizzjoni 328 għal darboħra fuq il-Konfederazzjoni tal-Pulizija, l-Eurocop fuq id-drittijiet soċjali, ġviri id-dritt li wieħed jagħmel strajk. Ehm, Għanna il-petizjonant Anhels Bosch Camprestios, inti jgħataw etniħu gost, nistidnek li titkellem għandek erba' minuti. Tajab wis, għagġel. Grazzi, Signora President. Wara nofsinhar tajjeb li kulħadd palma tafu l eurocop li eh, jirrappreżenta nofs miljun pulizija fl-Ewropa għamel tliet petizzjonijiet differenti li fortunatament dan il-kummissat għaqqat f'waħda f'petizzjoni waħda inklusi dritt għall-strike. Id-dritt tal-istrajk huwa marbut ma' dritt ta' negozjar kollettiv kif ukoll id-dritt għal eh, kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol u il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fix-xogħol. Huwa minnu li kull pajjiż irid jadatta il-kontenut tad-direttivi għal leġiżlazzjoni tiegħu, imma dan ma jista' ma sax nifmu kif din l-adattament ma tippermettix il ċertu ċittadini kollhom id-drittijiet tagħhom u dan iwassal għal differenza fid-drittijiet taċ-ċittadini. Aħna rajna dan fir rikonoxximent tal-dritt għal sigurtà tax-xogħol tal-pulizija fejn l-interpretazzjoni tal-artiklu 2 waslet li hemm leġiżlazzjoni kompletament differenti fl-istati membri. Din il-kwistjoni ma tifaċċax biss ir-rikonoxximent għad-dritt tal-protezzjoni tas-saħħa iżda wkoll qegħdin eh, nirreferu għal leġiżlazzjoni Ewropea speċifika bħalma hemm fl-Ewropa għal dawk li jaħdu fuq il-baħar u pereżempju jintqal li l-pulizija irrid ikollhom ta' ehm, tamir ta' protezzjoni eh, bħal ehm, bulletproof jacket jew inkella eh, ċertu ingwanti, ecc. Bl-istess mod bħal xi ħadd li jaħdem fil-kostruzzjoni jrid ikollu il- ehm, il u, u zarbun eh, speċifiku għalhekk qed nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-Pulizija kontra ċertu riski speċifiċi li jista' jkollhom fil-ħidma tagħhom. Għalhekk il-Kummissjoni fin-nota li waslet lilkom il-koll ma semmix jew forsi nsiet li d-direttiva 89-65-6 ehm, li dispozizjoniet minimi ta' sigurtà u ta' saħħa għal teams ta' protezzjoni jiteskludi lill pulizija fil-artiklu 2. Fil-fatt il-pulizija irridu niġru lejn il-periklu fil-waqt li ċittadini kollha l-oħra jaħarbu mill-periklu. Aħna nirriskjaw ħajjitna biex niproteġu ċittadini eh, ċittadini għalek aħna li nipretendu għal ikonna protezzjoni speċifika eh, biex nkunu nistaw ikonna l-inqas riski possibli li nifacċaw. Dan, per eżempju, rridu nirregolaw il eh, il-tamir ta' protezzjoni, il-formazzjoni, il taħriġ li jsir, eccetera. Fil-waqt li l-Ewropa tpoġġi fuq l-Istati membri responsabilità tal-protezzjoni tal-Pulizija tagħha mingħajr ma toħloq eh, leġislazzjoni qafas bħalma hemm fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ħadd kompli taqta li toqtol fil-Pulizija fit-toroq għaliex m'għandhomx pereżempju eh, bulletproof jacket li hija xi ħaġa verament bażika u din hija sitwazzjoni tal-Gwardja ċivil ċivili u fil-fatt xari ġie maqtul pulizija minn dawn eh, f'Granada. U din hija xi ħaġa mm, li fin-nota tal-Kummissjoni m'hemmx referenza għalija u għalhekk il-Pulizija Ewropej ħajkomplu eh, eh, jiġu midruba jew inkella ibba ibbatu minn ċertu marta x'm'għandhomx lingwanti adatti. Il-lingwaġġ li hemm bħalissa huwa ambigu dan ifisser li m'hemmx rikonoxximent espress tal-tamir eh, ta' protezzjoni għall pulizija kif ukoll ta' l-obbligu li nagħtuhom dawn jew li l-maġġoranza tal-pajjiżi ma jirrikonoxxux il-mart eh, professjonali lill pulizija u ma jeżisti xejn dwar dan issa dwar id-dritt tal strike l-artikli 28 tal-Karta Fundamentali kif ukoll ma jirrestrenġix il-dritt tal-istrajk għall pulizija għalhekk il-Kumitat Ewropew ta' Drittijiet Soċjali tal-Kunsil tal-Ewropa qal li il-dritt tal-istrajk lill pulizija huwa ksur ċar ta' l-artiklu 6-4 tal-Karta Soċjali Ewropea. Għaliex dan mhuwiex dritt għax dan huwa dritt li jista' jiġi regolat imma mhux jitneħħa minn grupp ta' ħaddiema biex ikun jista' jforma eh, parti mis-servizzi ta' emerġenza. Is-soċjetà tajt li tassumi li servizz ta' għajnuna bħal servizz ta' urġenza għandu eh, dritt tal-strajk li jiġi regolat, ovvjament, li eh, jati servizz minimu minna konsekwenzi imma fil-kas tal-polizija dan id-dritt ma jnatax. Mżonna nenfasizzaw li pajizi bħal Belġu, l-Olanda, l-Italja, Norveġa mandomx restrizzjonijiet fuq id-dritt tal-strajk għal-polizija tagħhom. Drittijiet fundamentali oħra bħal libertà ta' espressjoni, libertà tal-wieħed il-taqa' eh, kif ukoll lotja ta' informazzjoni, kollezzjoni, il-miżuri ta' konflitt kollettiv huma kollha e, drittijiet li qed jiġu imnaqra e, f'pajjiżi bħal Portugal, l-Irlanda jew kella Spanja. Bl-eżempju ta' Katalunja fejn qed ninnegaw jew mhux rikonoxxut id-dritt għal negozjati kollettivi l pulizija li jkunu qegħdin jaħdmu f'dawn il-postijiet. Il-ħaddiema ta' sigurtà pubblika għandhom xogħol fundamentali fil-ħarsien ta' drittijiet u dmirijiet ta' ċittadini bl-istess mod li il l u l-prosekuturi għandhom fil-servizzi ta' emerġenza bħal eh, tal-protezzjoni ċivili. Ġviri memx raġuni għal din il-diskriminazzjoni. Jek inkomplu bil-situazzjoni li jattiprezenta il-Komissjoni fil-komunikazzjoni dan ifisser li nkomplu nħadmu ehm, leġizlazzjoni li twassal u regolamentazzjoni li twassal għal distinzjonijiet differenzi bejn pajjiżi għal dawk li huma drittijiet soċjali u fundamentali. U dak li qed tippermetti hija diskriminazzjoni bejn ċittadini Ewropej li eh, skont il-pajjiż minn fejn ġejjin jew inkella xogħol li jagħmlu. Għalhekk, sinjuri, nixtieq nitlobkom li eh, tisimgħu il-petizzjoni tagħna. Iva, grazzi ħafna, grazzi talli eh, ġbittilna eh, l-attenzjoni għal din is-sitwazzjoni. Issa ħanistieden li Sinjura Silvi Fenn mill-Kummissjoni Ewropea biex twieġeb. Merci, Madame la Présidente. Um... Grazzi. Għallawanet nerxaqnejt li ċedajna kolla u ma konsiderati uguali eh, jekk qed titkellem eh, fuq eh, liġi ta' xogħol kif ukoll fuq sigurta u sigurezza dan skont il-liġi Ewropea meta wieħed qis dispożizzjonijiet li għandna fuq il-sikurezza u s saxħa fuq il-post ta' xogħol nixtieq ngħid li għandna regoli wkoll ta' fuq is-saħħa u s-sigurezza li japplikaw pulizija bħal kull professjoni oħra qed nitkellmu hawnhekk dwar id-direttiva qafas fuq eh, is-saħħa u s-sikurezza ma intom għattuh tajjeb dan eh, u preżenti wkoll fil-dokumenti li preżentajtu eh, sta għal min ħaddem li jipproċedi għal valutazzjoni ta' riskju u sta wkoll għal kull stat membru li jara li jimplementa l-Organizzazzjoni Ewropea vera illi e hemm eċċezzjoni, eċċezzjoni żgħira minħabba natura partikolari ta' ċertu eh, ruoli eh, illi eh, l-polizija taqdi biex żgura s-saħħa u pereżempju direttiva fas ehm, tgħid illi jista' jkun hemm riskju miżjuta ta' saħħa ehm, u dan irrit jittieħed konsiderazzjoni minn min ħaddem nafu illi l-polizija nafu kemm intervjenu f'sitwazzjonijiet eh, partikolarment perikolusi, ġifiri, Meta wieħed jitkellem dwar kam ta' applikazzjoni illi ikopri zgura ġifiri, saħħa u sigurezza il-ħaddiema eh, fostom il polizija Na, deċidejna però li ninkludu eh, protezzjoni partikolari għal kategorija ta' nies bħal għal polizija pulizija ba' dritt tal strike iva fil-fatt eh, dan eh, imur barra mill-kompetenzi tal-Unjoni, intom għattu dan li għan inkluż minn artiklu 6 tal-Karta kif ukoll drittijiet forsi drittijiet fundamentali, drittijiet ta' assoċjazzjoni, ta' manifestazzjoni, Pero hawnhekk eh, il-polizija għandhom funzjoni pubblika u ma responsabli biex jizguraw l-ordni pubbliku, eh, ġifiri biex nejtek, eh, u ma l-istati membri l-aħjar jevalwaw naqraw jirregolmentaw dawn l-aspetti biex ma noqgħodx intawar wisq forsi nistani nippreċiża li l-Kommissjoni madanakollu tiżgura promozzjoni ta' dawn id-drittijiet, partikolarment permezz ta' prassu ta' drittijiet soċjali li ġie approvat U fl-2017 dan il-pilastru eh, itenni il-fat li drittijiet japplikaw għal kull ħaddim u kull ħaddim fil-fat għandu dritt eh, għall-strajk. Dak kollox, grazzi, Senor President. Thank you very much. And now the floor is open to colleagues and I really need to urge you, we have one more petition. Grazie kollegi, għanna eh, minuta il-wieħed inħeġġkom illi żommu mal-ħin, Beatrice. Grazie, Signora President, aħna nippruvaw nżommu l-minuta nixtieq infakkar l-ewwel net li l-Kummissjoni li mhijiex entità biss legali li tinterpreta il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea b'mod reattiv għax issa hekk biss qed tagħmel il-Kummissjoni dwar l-interpretenza l-interpretazzjoni legali, il-Kummissjoni għandha is-setta leġislattiva tagħha għandha ħafna iżjed proattiv, ġifieri tista' solvi il problemi li jeżistu hemm afas politiku ta' kompetenza għall-azzjoni għalhekk tista' tirrivedi l-aġir tagħha. Din hija sitwazzjoni trid trid tkun taf ir-realtà x'inhi u taġixxi skont ir-realtà. Jiena naħseb li din hija verament petizzjoni importanti, kwistjoni essenzjali u għalhekk tajjeb li nibatu ittra li dawk l-istati membri li l-leġislazzjoni eh, interna tagħhom ta' tikser l-artiklu 11 kif ukoll sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-libertà eh, dritt tal-libertà sindakali u nixtieq nitlob lill kummissjoni għal aktar proattività biex tkun tista' tappoġġa tikkoordina u tgħin l istati membri speċjalment meta mixin il qudiem lejn Ewropa eh, li għandha eh, sigurtà u difiża komuni. Grazzi. Grazzi Sur Marja Salmenuta. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ σημαντική την αναφορά. Iva, skonti, eh, din eh, il-pozizjoni li dużommu meftuħa, nishtiq nir-ringrazzja li Senjur Angels Bosch eh, u u koll il-Fondazzjoni Europea, Rokop, il-li jiexema unek għanna funzjoni illi, għanzi għanna din din il-professjoni li dunħal suwa, nitkellem dwar il-pulizija, nafu li dawn in-nies huma partikolarment esposti għas-saħħa tagħhom. Dik li saħħithom eh, minħabba xogħolhom eh, u dan irridu naħduh partikolarment konsiderazzjoni jekk m'għandhomx eh, bulletproof jacket, jekk m'għandhomx il-tamir kollu f'każijiet pereżempju ma jinu ma jaffrontaw folla fi strajk, hija xi ħaġa li fil-fema tiegħi titlob miżuri, miżuri hemm saħħa li l-istat irid jiżgura għal dawn it-tip ta' professjonijiet biex huma jkun jistgħu għet u eh, xogħolhom eh, u eh, illi huma jiżguraw is-sigurezza ta' ma u wkoll mingħajr ma jipperkolaw ħajjithom nafu li hawnhekk qed nitkellmu dwar xogħol partikolari u rridu niżguraw illi daqsant importanti kif u hija u sigurezza fil-twetiq ta' ħidmietom għal dawn il-polizija rridu naraw li kunem hemm eh, speċifiċi fil-fatt eh, dan partikolarment eh, relevanti għal Greċja l għaliex l-istat ma jtijomx dawn il-bulletproof jacket u tammir kollu li semmejt. To the point, so let's see. Issa, s-surnar, dejjem iżomma l-punt. dawn huma affarijiet bla sens. Ir-risposti tal-Kommissjoni wkoll jekk tistaqsu kemm risposti pożittivi rċevejna għall mistoqsijiet taraw affarijiet interessanti ħafna. Insomma, dak li huwa interessanti huwa li qed nitkellmu fuq suġġetti importanti fejn qed nitkellmu fuq sigurtà fuq il-post tax-xogħol fejn nies qed jilagħbu ħajjithom, jilagħbu ħajjithom proprju biex jipproteġu ħajjitna. Jekk ikollok situazzjoni fejn għandek l-ostaġġi u fl-aħħar mill-aħħar ikollok l-Unjoni Ewropea tħalli kollox fidejn il-Stati membri hemm bżonn ta' armonizzazzjoni tal-kwistjonijiet fundamentali li għandu x'aqsmu l-pulizija. Summarize and I will I will ser nipprova nagħmel taqsira, ser nagħmel xi ħaġa li naħseb qatt m'għamilt qabel. Hemm Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas s-saħħa u s-sigurta fuq il-post tax-xogħol għandna e, eh, nibatulhom mitra u ngħidulhom dwar il-problemi illi il-Konfederazzjoni Ewropea tal-Pulizija għaltina bijom nitolbuhom jagħtuna informazzjoni lilna u l-assoċjazzjoni u jagħtuna lajnuna prattika kollha li jistgħu dwar dan għax irridu naqblu dwar xi ħaġa mal-Kummissjoni illi l-monitoraġġ u l-infurzar u l-implementazzjoni tal-direttiva hija fidejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni tista' tgħidhom biex jagħmluha, però jekk dan jagħmluh jew le ma nistgħux nagħtu tort lill-Kummissjoni imma lill-Istati membri għax ma jkunux qed jimplementaw mod tajjeb id-direttivi. Jiġifieri dak li nista' nagħmlu e, f'dan il u forsi għall-ewwel darba f'dan il-kumitat taħt it-tmexxija tiegħi ninvolvu l-Aġenzija saħaw is-sigurta fuq il-post tax-xogħol. din dinija l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu, mbagħad nagħmlu evalwazzjoni ta' riżultati wara sitt xhur jew tmien xhur jew xi ħaġa U naraw jekk dan ikunx biżejjed, nistgħu nagħmlu dan, kulħadd jidher li hu kuntent. Anki l-pulizija kuntenti tajjeb. eċċellenti. Kulħadd kuntent, ġifir nistgħu nalqu u issa għandna eżattament 9 minuti qabel e, nispiċċaw bla interpretazzjoni għal petizzjoni li mis. Għalhekk rridu nkunu verament effiċenti. Nilqa lil Miguel Vicente Nunez għal dan il-kumitat, il-kumitat, petizzjoni 419 Naddilek il-kelma mal-ewwel għal ħames minuti mhux iktar. Merci Madame la Présidente. Grazie Signora President, Signori eh, Deputati ta' dan il-Parlament, il-petizzjoni li aħna qed nresqu hija fuq eh, kondizzjonijiet ta' xogħol li għandna eh, li aħna nassimilaw għal ġungla soċjali fil-kresh u fil- mm, sijiet illi Child Care Center sebe fil-fat din situazzjoni tmur lura l-2004 fejn id-daħlet eh, fil-statut tal-funzjoniet Ewropew eh, dak ta' aġent kontratwari u minn dan iż-żmien eh, nistgħu ngħidu li għandna f'dan il-qasam xogħol ta' edukatur, pero għanna ħafna differenzi għanna liġi, reġijiet differenti għanna mod eh, ġenerali liġi eh, fil-Kolanti, eh, fil-Lussemburgu, għanna ġenti kontratwali li pero uh, huma differenti skont jekk minħaddim mhuwiex il-Parlament jew anke l-istituzzjoni oħra u għandna wkoll uh, ħaddiema interim, ħaddiema interim il-liva uh, saret xi ħaġa komuni, ma jekk inti għandek xi ħadd li qiegħed fuq kuntratt interim għal snin sħaħ naħseb din hija xokkanti u m'hemmx għalfejn ngħid li l-kondizzjonijiet ta' xogħol kif ukoll remunerazzjoni ta' dawn il-kontratti differenti jħolqu differenzi enormi, enormi. Eh, għandek ġili distak eh, ta' pagat tled darbit iktar eh, illi twassal għal crashes illi mumiex raqsek xirqa, deċenti, barra minnek il-Liġa Nazjonali għandha tirbaħ kif ukoll liġi soċjali li għandha tittieħed in konsiderazzjoni, ma għandix għalfejn ngħid ukoll li waħda illi din hija professjoni fost l-edikaturi li qed tisfa' vittma ta' dumping soċjali għalfejn għal li jiex is-salarji li għandna fil-grid ta' salarji soċjali tibqa' taħt dik ta' ħaddim kwalifikat ġifiri illi jabbew ieħor ta' 2400 skont eh, l-2000 u ċifri tal-2018 eh, xenejt l-ħaddiema interim li eh, idumu jaħdmu, idumu taħda l-istatut dawn madana kollu meta tħares lejna x'jagħmlu jagħmlu ħidmit permanenti, il-kontatti tagħhom ma jispeċifikawx il min qed jieħdu post, għandhom hemm ukoll il-liġi li tal fuq il-ġranet illi u kollija differenti barra minn hekk rridu naraw illi rridu naraw illi jkun hemm konformità ta' illi għandna fuq dan ix-xogħol interim illi eh, fil-fatt eh, jitkellem dwar legalità ta' trattament kif ukoll l-aċċess eh, għal xogħol permanenti eh, fuq il-kondizzjonijiet indaqs hawnhekk għandna għanna ħafna affarijiet li għadhom mhumiex ċari skont l-artikli 56 ta' direttiva 2008-104 naraw li eh, ċertu disposizjonijiet mumiex eh, implementati. U għet naraw dawn in-nies li wara bosta kontratti interim proposti li ilom jirriprezentati eh, posta agent kontratwali. Għet nitkelmu għonek dwar uh, dritt eh, dwar xogħol eh, ta' għal periodu determinat. Eh, għal kontrarju, ma jridu jiġu offruta xogħol indeterminat, ġifiri ritnejt, senjor President, eżiz eurodeputati, din situazzjoni li tassew ja farsa u nittamaw li U allura rridu naraw li ma jkunniex dan l-anakronizmu soċjali ta' nies li huma fl-aħħar mill-aħħar qed jaħdmu għall istituzzjonijiet tagħna u nittamaw u nitolbu li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u naraw li din tibqa' miftuħa sakemm diskriminazzjoni tibqa' x'ngħid ukoll li semma' l-ispiża tal-ħajja fil-Lussemburgu, eh, pero hemm Kussjoni ta' trattività wkoll jekk permetti li sena President eh, għaw numru eh, konsiderevoli ta' nies iva f'tliet minuti mux kalkon iktar interpretazzjoni ġifieri aħjar forsi nalqu minna ħatakom, smajniekom, nadurkar ma' kommissjoni u forsi anki kollom kelma Led, ilak iva, iktar minn ħames minuti. ħames allokati li lek. Inkella ma nifmux ir-risposta ta' kummissjoni. Komissjoni. Mikrofonu qed jaħdem, iva tismawni. Iva, ovvjament ma nistax eh, nitkellem eh, li fannom tal kommissjoni eh, mux tal-parlament, rridu morru l-ura għal l-2004 fejn aħna ħaddimna nies skont sistema l-Saburgiza ħut li aċċettaw dan u ħrajn preferew li jibqaw taħt satu sieħor minn dak iż-żmien l aħna m'għadniex inħadmu nies taħt il-liġi l-Lussemburgiza, ġifieri hija deċiżjoni illi ħadu dawn in-nies u din hija deċiżjoni illi rridu naċċettaw dan jibqa' l-każ sakemm huma jiddeċiedu li jħorġu mis-servizz bil-pensjoni. Għanna tliet każijiet differenti, għandna aġenti kontrattwali u għandna aġenti interim Għandak skont eh, il-liġi Ewropea. Issa, rridu naraw li biex nmieġbu għal ħtiġijiet eh, preċisi għax għadna tħonna bżon ħaddim interim għal raġunijiet lingwistiċi meta inti għandek tfal li jużaw eh, li ġejjin minn pajizi li dawn ħaddima ma jitkellmux il-lingwa tagħhom u hemm kien hemm ukoll postijiet ta' aġenti kontratwali li eh, dawn ħaddim interim eh, applikaw għal-jom. Xenejt li minn kja dak ismajt eh, dawn jibqaw pastijiet li huma attrajenti. Nasab nisan għafawnek maħabba l-ħin. Grazie u l-għadwa tajba u nafsenar tajjeb l-petizjonanti ma nafxej. Eh, Donnet eh, nirrepeti eh, ruħi, għela li għaxom l ewwel darba li Mikun minn tal-ewel li jipuntaw iswaba, ma insomma tafu, it-tfal tal-iskarpan u ma dawk li għandhom l-arżraben kif jgħidu. Issa, relevanti mill-deċizjoni li tieħdet dak iż-żmien, mhux qed eh, twieġbu għal din il-problema, hemm differenza fis-salarji, differenza fis-salarji li mhijiex eh, hija skont hija tmur kontra l-leġiżlazzjoni Ewropea u hemm ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja illi tgħid illi jisma' għadu attenti għaliex għall-istess xogħol inti għandek l-istess għandek tenata l-istess salarju u eh, nishtiq nejt li eh, għal kwestjoni ta' mm, senta sutturali, ma tistax eh, ma nistawx nisimaw l-argument li li f'kas ta' triġiet lingwistiċi partikolari, allura xinejdu, memx formazzjon, memx taħriċ, eh, rridu naraw li kunem eh, membri li jkunu mħarġa biex bekk kunem misijat eh, flessibilita fis servizz un rridu naraw li Parlament Ewropew li huwa manager ta' dan il-tip ta' servizzi diġa ġi akkużat kienu ħafna abbużi ta' sensiela ta' kontratti fuq periodu determinat li aħna kondajna kifat fil-plenarja, ġviri ma nafx jena, ottimizzazzjoni fiskali, issa f'daqqa waħda vintajna kunċerċita ottimizzazzjoni ta' salarji, ovvjament bitnaqis ehm, direzzjoni lejn il-baxx ta' dawn is-salarji. Jena nappella biex jisibu eh, soluzzjoni mill-iktar fejs possibbli għal din il-prassi illegali u nisħa bold underline prassi illegali. And we, uh, well, it's you and me. Grazzi. Aħna tnejn bis fadal fil-kamra, ġifiri stajn nistaw namlu li rridu issa, pero sfortunatament għatanna għafas rridu nirrispondu għal petizjoni issa. Keep the petition open and we again um, look at this. I think this is a, this is a petition that the, that the committee needs to take into serious uh,